Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose de commencer euh, notre. Dwar nofsinhar tajb, sinjuri. Nissuġġerilkom li uh, tajjeb li nibdew il-laqgħa tagħna. Mela, punt wieħed, adozzjoni tal-aġenda u nixtieq li ngħidilkom biex inżidu punt wieħed il-pożizzjoni konġunta tal-Kunsillu tal-Kummissjoni fuq l-estensjoni u anki numru ta' regolamenti li għandhom x'jaqsmu ma' ċittadini li mhux koperti minn dawn il-regolamenti minħabba ċittadinanza tagħhom. Skont ir-regoli tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-pożizzjonijiet konġunti tagħhom għandhom ikunu trattati L-ewwel qabel kollox fil-laqaq tagħna, allura jina nissuġġerixxi li nżidu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna. Ma jidhirx li hemm aġġezzjonijiet għal dan ir-rigward u għalhekk nistgħu naddottawha. Issa rigward l-approvazzjoni tal-minuti, il-laqa ta' 23 24 ta' Ġunju ta' din is-sena. Nistgħu wkoll nandu li għandna komunikazzjoni minħata tal-presidenza nittama li kulħadd għatta tel tas sajf ħenja, pero issa biex nkunu ktar serji, jina hawnhekk għandi l-unur li nagħti merba l-membru ġdid. Għal grupp tal-SND, is-sur Sergio Gutierrez Prieto. Li ħajħu post l-sur Andres Perejo Rodriguez. Mela, natuħ merħba, il-kol kemm aħna, nil-qaf fostna, u kif ni tradizzjoni tagħna nistgħu ngħidilkom li hawnhekk il-laqgħa tagħna qiegħda eh, tiġi webstream, din nies jistgħu jsegmuna fuq l-internet. Fil-dokumenti ta'kom tistaw jisibu kol komunikazzjoni għal membri mbota mill-segretarja tal-Empol u għonek qed tagħmel ġabra ta' xinu xinu malanijiet tagħna. Meta il-kumitat tagħna mar ġewwa Dublin U din tistaw sirbu għaf verżjoni differenti. tal lingwi differenti. Ingliż, Franċiż u Ġermaniż. Hemm ukoll żewġ komunikazzjonijiet oħra. It-tieni waħda fil-fatt għandha x'taqsam mad-delegazzjoni li aħna kellna għal Pale Degmon fit-23 ta' ġunju li kienet għaddi tipprepara għal Presidenza Belġana u mbagħad għanna il-minuti tal-laqa tal-EPSCO li fil-fat din il-laqa saret bejn is-7 u d-9 ta' Ġunju tal-2010 fejn matul dan iż-żmien konta mill-ġabra ta' dak li konna għadna mas-sur Van Rompuy, il-President tal-Konsil. Hemm xi punti oħra nixtieq fil-fatt ngħidilkom u lill-membri kollha. Il-laqa konġunta li aħna suppost ser ikollna mal-Kumitat tal-Impjek fuq il-workshop ta' 23 ta' settembru fuq ir-riżultat tal-istudju tal-impatt fuq il-lif ta' maternità. Il-fatt li aħna rajna li kien hemm xi pjan ta' azzjoni ta' strike fi Franza, anzi, s-Sinjura Beres terġa' tikkoreġi ruħa u tajt li hemm strike dwar il-pensjonijiet, dwar ir-riformi tal-pensjonijiet għalhekk ser isir strike u minħabba f'dan ser ikollna nagħmlu posponiment tal laqgħa tagħna għal ġurnata oħra ġifieri fit-tmiem tax Pero, Però sa fejna naf jien eh, meta inkun naf meta tista' ssir din il-għajna ninformakom l-aktar fis bla dew minn ta' xejn. Rigward il-votazzjoni tal- rapporta Ori fi sessjoni plenarja il-ġimma li għaddiet Fisem, fisimkom kolla jina dort lejn il-Ministru responsabli, ġifiri il-Ministru responsabli fil-qata l-EPSCO biex jitkellem dwar l-impen li aħna għanna pala parlament lejn din il-pozizjoni u anki li inżomu l-spirtu li huwa neċessarju. Anki meta aħna l-tqajna fil-qat qabel is-sajf, sabiex dejjem nassikuraw li li l-aktar pożizzjoni wiesa tal-Parlamentu tkun tista' tiġi inkluża. Il-grupp ta' ħidma tal laqgħa tal-EFSCO ser ikunu qegħdin jiltaqgħu għada. Is-Sinjura fl-uffiċċju ta' Sinjura Mukejs u maqalulna u kolli irċevew l-email li jina battilom u informaw u id delegazzjoni tal-pozizjoni tal-Parlament sabiex bekk ikunu jistaw jgħidulna jekk jistax ikollna diskussjoni eh, dettaljata. Dak kollu li għandi bħalissa, bħala ċer, dawn ma l-aħbarijiet li kelli naddilkom f'dal-istadju. 4A de notre ordre du jour. Issa, punt 4A tal-agenda tagħna U għonek nishti narrafkom dwar pozizjoni konġunta li ġiet adottata ad mnaħa tal-Kunsill rigward ir-regolamenti 1987 tal-2009 fuq il-ċittadini ta' pajjiżi terzi li mhumiex koperti minn dan ir-regolament minħabba ċittadinanza tagħhom. Ir-rapporter dak iż-żmien kienet is-Sinjura Jean Lambert u ma nafx jekk għandix xi ħaġa xtejdilna Sinjura Lambert, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sinjura President, u fil-fatt Dak kollu li għanna xinajdulkom, għaxdija notifikazzjoni informali l-Kumitat u il-bidu ta' tweġiba tana l-pozizjoni tal-Kunsil. Kif tafu hemm skeda u din tittiġi notifikata lill parlament Nixtieq ngħid kelmtejn dwar ir-regolament innifsu. Umbat il-proposti li ser ngħid tistgħu tixtarru fuqhom. Però palissa diġa teżisti regolament li titratta mal sigurtà soċjali transkonfinali ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li qegħdin jiċċaqalqu b'mod legali minn stat membru wieħed għal ieħor. Lan ta' dan l-abbozz ta' regolament u jgħatem biex naġġornaw is-sitwazzjoni kif inhi ek kif aħna aġġornajna l-akbar parti tal-koordinazzjoni ta' sigurtà soċjali u anki daħlu fisseħ l-implementazzjoni ta' kif għadna sena li għaddiet. Fl-ewwel qari tagħna Fil-parlament aħna konsultajna oriġinarjament il-bazi legali, sa din il-bazi legali tbidlet. U għalhekk din il-pożizzjoni ta' konsultazzjoni għaddit mill-ewwel qari aktar kmieni din is-sena U fiħdan dan il-pakket tal-Parlament aħna ressaqna żewġ proposti biex nemendaw il-proposta tal-Kummissjoni li daħlet żewġ klawżoli li tħallew barra fir-reviżjoni, però kienu qegħdin hemmhekk fil-regolament eżistenti. Allura aħna daħħalnihom il-ġdid. Il-Kunsill aċċetta dan il-fattur. Aċċettaw iż-żewġ amendi tal-Parlament U naħseb li aħna ser nisimgħu ħafna mill-amendi li qegħdin hemmhekk fil-pożizzjoni tal-Kunsill huma marbuta mal-bazi legali, artiklu 79-2b. Għalek id-Danimarka ma tipparteċipax dawn iż-żewġ arranġamenti xejn għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li jedin u minn stat membruħet għal liħor għaliex huma mhumiex inklużi fiħdan din id żona ta' regolamenti fuq ċittadini terzi, ta' pajjiżi terzi. ir renjuni fl-opinjoni tiegħi, dispjaċir iddeċidiet li mhux ser tipparteċipa fl-aġġornament ta' dan ir-regolament, ġifri ir-regolamenti eżistenti baqa' fis-seħħa lihom u l-Irlanda qalet li ser tipparteċipa. U għalhekk ir-reżoluzzjoni l-emendi skużawni li qegħdin hemmhekk fil-pożizzjoni tal-Kunsil tirrifletti is-sitwazzjoni kif ini preżentament. U għalhekk il- l-irtirar tal-regolament eżistenti mhux possibbli għalhekk dak se jibqa' hemmhekk. Għar-Renju Unit kif diġà għadna li fl-opinjoni tiegħi mhux qed tgħin is-simplifikazzjoni ta' sigurtà soċjali transkonfinali, però dik is-sitwazzjoni. Għalhekk ir rakkomandazzjoni li ma' noħroġ rapport fil-futur qarib u rakkomandazzjoni tiegħi li naċċettaw il-pożizzjoni tal-Kunsill. Grazzi. Merci beaucoup. On me dit que la, la présidence belge n'est pas là, mais qu'éventuellement... Grazie tassew. Il-presidenza il belġana miex edha un prezentament, pero forsi mit-trojka, forsi mill-presidenza ta' Abel, Spanja, tista' tgħidilna xi ħaġa il rigward il-pożizzjoni tal-Kunsill? Eh, muchas gracias, señora Presidente. Grazzi tassew, uh, Signora President. Mela, nista' ngħidilkom li ma kinitx faċli ħafna biex nilqu pożizzjoni komuni. Aħna ridna nbidlu l-bażi legali ta' trattat u ngħaddu minn unanimità għal maġġoranza kwalifikata. F'żewġ okkażjonijiet il kunsill ipprova jaddotta dan it-test u fiż-żewġ okkażjonijiet Sfortunatament, minħabba li kien hemm stat membru li kien kontra, ma stajniex indaħluha fis-seħ. Allura, meta ngħaddu minn onnimità għal maġġoranza kwalifikata, dan ifisser li kien ikun hemm possibiltajiet oħra fil-semestru li għadda, però l-idea prinċipali li nadottaw eh, regolament b'konsens bil-parlament, mal-parlament, u aħna dejjem dak li xtaqna nilħu dejjem zamina kuntatt mal-Parlament Ewropew sabiex naraw u nassikuraw li kunem bazi valida u jkunem rabta. L-idea kienet li napplikaw trattament ugwali ma ċittadini ta' pajzi terzi bla restrizzjoni ta' diskriminazzjoni meta niġu per eżempju għal punta benefiċċji Hemm ukoll punt importanti ħafna u dan kien li nikkanċellaw l-eċċessjonijiet jew deregazzjonijiet f'punt 859. U għalhekk aħna adottajna test tlet pajjiżi li votaw kontra u b'attenzjoni ta' pajjiż wieħed, però it-test huwa pjuttost qasir. L-unika ħaġa li l-test jgħid u li regolament il-ġdid, regolament 883 ser japplika wkoll iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. U minħabba l-fat li inti permettejt li nitkellem, Sinjura President, jina għawnek għandi talba x'namlilkom. Mill-ewwel ta' Mejju tal-2010 dan ir-regolament 883 japplika. Pero dan qabel ġi approvat kien seta jiġi applikat ukoll għal ċittadini ta' pajjiżi terzi għax inkella ser ikun hemm paradoss U sakemm dan il-regolament jiġi adottat aħna rridu napplikaw leġiżlazzjoni jew testa leġislazzjoni differenti għal ċittadini ta' pajjiżi terzi meta mqabla ma' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena nħeġġiġkom li tassikuraw li aħna nresqu dan il-punt kemm jista' jkun il-qudiem u la darba dan ikun adottat ir-regolament 883 ikun jista' jiġi applikat il-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Kif qalet tajb is-Sinjura Lambert, aħna inkludejna l-amendit li l-Parlament talabna biex ninkludu u uh, meta niġu għal Renju Unit li mhux qed japplika regolament il-ġdid ippermettu li ngħid kentejn jiena ser ngħidilkom eh, l-opinjoni personali tiegħi u anki meta niġu għal proċeduri amministrattivi ser tkun diffiċli ħafna biex pajis japplika regolament fil-waqt li l-oħrajn japplikaw regolament ieħor. Ġifri anki għal punt ta' administrazzjoni ser tkun verament diffiċli ġifri ser ikun hemm x'aktarx konverġenza bejn eh, l-istati membri u anki Ren Unit. Almenu hekk nara fl-opinjoni tiegħi, grazzi. Il-rappreżentant il rappreżentant tal kummissjoni xtieq jgħid xi ħaġa? Iva, grazzi tassit, Signor President. Il-komunikazzjoni li għaddit lill parlament il-Komissjoni fil-fatt tappoġġa il-kompromess li ntlaħaq u tabilħa il-pożizzjoni komuni tabilħa tiġbor l-aspetti kollha li aħna inkludejna fil-pożizzjoni nazzjali minħat tal komissjoni bl-inklużjoni tal-żewġ emendamenti minħat tal-Parlament hekk kif eh, sar fl-ewwel qari u inkludejna wkoll modifikazzjonijiet biex nissimplifikaw u anki nikkjarifikaw U nista' ngħid ukoll li r-regolament ta' koordinament ser ukoll japplika għal ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea għalhekk importanti li l-istess regoli japplikaw jew jiġu applikati lil ċittadini ta' pajjiżi terzi. Grazzi. Is-sur Serkas, Iva, grazzi tassew, Signora President, jiena ser nitkellem fil-qosor. Però l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid minħabba l-fatt li huwa hija ħaġa ġusta hi li l-Parlament Ewropew għandu jirringrazzja lill presidenza Spanjola għax-xogħol kollha li għamlet u nixin nirringrazzja wkoll il-Presidenza Belġana għax-xogħol li qed tagħmel. Iż-żewġ presidenzi ħadmu bisħieħ sabiex jassikuraw li dan ir-regolament japplika li ċittadini ta' pajjiżi terzi kemm jista' jkun malarex bħalissa qegħdin jiġu diskriminati. U bħala xedu rapporter jiena nixtieq ngħidilkom lilkom ukoll u anki l-Sinjura Lambert li il-amendi tal-Parlament intlaqgħu minnaħa tal-Kunsill u anki l-Kummissjoni taqbel u din fil-fatt hija xi ħaġa fejn aħna nemnu li aktar ma' rapport jintemm malajr, iktar nkunu nistgħu ngħidu iva malajr u nimplementaw. U għeja nidbu l-ħna ta' dawk li għalu li aktar ma' nlestu malajr aktar aħjar, għalix kif naf kienem ħafna diffijiet sa' l-ewel ta' meju, grazzi. Grazzi ħafna, signora Lambert. Le, Nadu għas-Sinjura minn Rajten. Signor President, jiena prezentajt l-emenda u jien nixtieq kjarifika fuq dan fil-leġiżlazzjoni l-ġdida fl-Ewropa kollha mhux ser ikun hemm eċċezzjonijiet għal żewġ każijiet partikolari. U jekk eh, nistaw namlu dan, allura nkunu dinsolvu l-problemi. Grazzi. Très bien, Madame Lambert. Signora Lambert. Biex nirrispondi għad domanda ta' Signora Omen Wrighton. fil fema tiegħi mem l-ebda mem hemm nessi u ċertament riżoluzzjoni tal-Parlament ġiet aċċettata bisħieħ u il-Parlament ivvota li ma jkun hemm l-ebda eċċezzjonijiet. Di kienet il-pożizzjoni li aħna ħadna. Din hija l-opinjoni tiegħi, ovvjament jiena ser nikkonferma mal-Shadow Reporters qabel ma nivvotaw fil-Kumitat. Grazzi. Grazzi. għal-daqstanti konkludejna dan il-punt fuq l-agenda tagħna u issa nistgħu ngħaddu għal votazzjoni. Votix eh, u punt L-ewwel nett ser eh, nivvutaw fuq eh, punt erba' tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew jew inkella kontribut għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-abbozz tal-budget 2011 kif ġie modifikat mill-Kunsill fuq sezzjonijiet kollha. Bien. Alors, donc, comme je le disais à l'instant, euh, au point 4, euh, nous allons voter. Tajab, kifet, taħt punt numru 4. Aħna ser naddottaw pozizjoni fuq il-budget tal-2011 skont il-ġurisdizzjoni tal-Kumitat tagħna. L-ewwel aħna ser naraw l-emendi li għandna fuq is-somom. 04101 Għanna l-ewwel emenda 6301 mis-Sinjura Bastos dawk favur. Kontra. Sanzjonijiet. Se nivverifikaw. Kulħadd għandu il-kard tal-votazzjoni.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 6-3-0-0 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 6 3 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Niverifikaw 6 3 3 Votazzjoni għam miftuħa, kullħat vota il-votazzjoni hija maluqa. 15 favur, 21 kontra ma ditx. Li miss 6302 ta' Sinjura Bastos dak favur kontra astenzjonijiet ma ditx. 6334 dak favur kontra astenzjonijiet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 il-suġġerimenti kollha għal tant aħna se nżommu mal pozizjoni tal konsil Aħna ma konniex so suċċess. U għal tant aħna se nżommu mal-budget tal konsil Ser nipruvaw nistabilixxu mill-ġdid dawk il- eh, innuqqas ta' ta' fondi, iżda it-test kif inhu u għat-test li għanna li rridna naħdmu bih, però nixtieq stat nispjegah dan il-punt. 6-3-3-5 Dawk favur? Kontra, stanzjonijiet għaddiet. Sitta 3 3 sissa l-istess situazzjoni dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 6303 ta' Sinjura Bastos. Le, tgħid il-President sar verifikaw fuq ta' qabel 6336, 3 il votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd tivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. 21 favur 16 kontra għaddit. 6303 Sinjora Bastos dawk favur kontra Astenzjonijiet se nivverifikaw elettronikament. Tout le monde a pu voter, vota il-votazzjoni għamaluqa. Setax eh, kontra setax favur ma ġietx. Li miss favur kontra sanzjonijiet għaddiet. seba. biex eh, fuq it-test finizjal fil-Kommissjoni, iżda dan jaqa għaliex adottajna eh, amenda 6304 għal daqstant tista' nistgħu nadu għal emenda 6338 dwar eh, draft budget la favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Il-punt eh, li mis u għatta Signor Figueredo, favur, kontra, ma ġietx. 6307 mis Sinjora Figueiredo ma ġietx. 6306 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 6339 taqa nadu għal 6308 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Ser nivvotaw fuq il-kumment li hemm maħħa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Sita tlieta zero disa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U il-komment li jem maħħa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Nous en venons au, sur l'information et la formation euh, des travailleurs à l'amendement. Uh, formazzjoni, miżuri ta' taħriġ għal ħaddiema, is-sinjor Figurejda dak favur kontra stanzjonijiet ma' ditx. Amenda 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 6-3-1-2 favur kontra niverifikaw. Niverifikaw, kjoġobkom fuq 6-3-1-2 il-votazzjoni hija miftuħa. Grazzi vota. Il-votazzjoni magħluqa. 20 favur 18 kontra għaddiet. Nifutaw fuq it-test dawk favur kontra astenzjonijiet. L'amendement 6342 tombe et nous en Emenda 6342 taqa, għal daqsan tifisser li ħanivutaw fuq 6313 ta' sinjora basta dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. L-emendi l-oħrajn jaqaw għal daqstant issa naddu għal 6344 favur kontra stenzjonijiet għaddiet 6345 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. l emendi li miss Ija 6-3-1-5 din t-introduċi proġett pilota għal miżuri għal manteniment tal impiegi dok favur. Il-koordinaturi qablu dwar dan daw favur. Kontra, nivverifikaw elektronikament. Tout le monde le vote est clos. 22... Kulħat il-vota? 22 favur 16 kontra. Il-proġett pilota ġi adottat 6-3-1-6. L-istess ħaġa stem tal-koordinaturi. Dawk favur. Kontra. Astenzjoniet. L-istess maġġoranza għaddit. 6-3-1-7 l istess pilota appoġġat mill-koordinaturi favur kontra sanzjonijiet l-istess maġġoranza. Għaddiet. Naddu għal emenda 6318 8 fuq il-proġett pilota jismu Your First year's Job dawk favur kontra dawk, min, dawk favur jek jodobkom, kontra astenzjonijiet għaddiet. Jek joġobkom votaw fuq il-komment li hemm favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 6320 Signor Figueredo favur kontra astenzjonijiet ma' 10. Sitta tlieta wieħed disa, Sinjora Bastos, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. dawn figuri għaw iżda naħseb xorta nistaw nivvotaw fuq il-komment ta' 6320 għaliex dan huwa fuq l-istess suġġett li għadna kemm votajna dwaru issa għal daqstant nivvutaw fuq 6320 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal punt fuq il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni, 6-3-2-2, s-sinjora Figueredo dawk favur kontra stanzjonijiet ma ditx. 6-3-4-7, ta' sinjora Beres dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit. Issa nivvotaw fuq il-komment ta' miegħu dawk favur kontra astenzjonijiet dan il-kumment eh, ġi adottat. Amendement ta' de Madame Kondizjonijiet ta' tnejn 6325 dawk favur kontra astenzjonijiet m'għaddix. 6348 għaddiet. Issa għanna l-komment u l-punti li jridu jieġu ehm, mizjuda minu favur ta' dan il-komment, ta' 3 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Fuq il-progress. Menda 6326, 3 2 6 Figueredo, favur kontra sanzjonijiet maddiċ. 6 ta' signora Beres, favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Issa fuq il-komment, favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Gwaljanza ta' stetsi, 6328, signora 2 8 Sinjora Figueredo, favur kontra sanzjonijiet maddiċ appoċ għall-implementazzjoni beres 6-3-4-9 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Il-Fondazzjoni Ewropea 6-3-5-0 da favur kontra sanzjonijiet għaddiet. L-Aġenzija Ewropea Saħħa u Sigurta 6-3-5-1 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. E, programmi ta' Qabel 6-3-5-2 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Proġett pilota. dwar ġittijiet ta' xogħlijiet prekari favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Is-sena Ewropea għal-ġlida kontra l-faqaj 6-3-5-3 favur kontra s d għaddiet. Proġett pilota dwar eh, l-otizim 6-3-0 favur kontra s-sintanijiet għad-diet. Sitta tlita tlita wieħed tas Sinjura Hirsch. dwar eh, studenti li tal-qom mill-iskola kmini, proġett pilota. Favur. Kontra. Stanzjonijiet. Ma' Rridu nivutaw fuq il-komment separat. Allura naddu għal eh, budget line dwar saħħa u sigurtà fuq il-posta xogħol emenda 6332 tar-rapporter a favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Issa l-kumment ma dan ukoll favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Il-budget line li mis eh, il-fond tal-ġustament globali Sitta 3 5 7 ta' rapporter dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Sitta tlieta ħamsa erba dwar eh, l żvilupp ta' rizorsi umani għaddiet. sitta tlieta ħamsa 5 fuq eh, tarriġ vokazzjonali dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. U dwar l-European Training Foundation favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Tajjeb, laqsek dawn il-numri, dawn il kommenti Issa ser nivvutaw fuq la bozza opinjoni paragrafu 1 emendat li ta' Sinjora Beres favor kontra s għaddiet. Amenda erba, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 5 tgħid il-President split vote u bħala rapporter nishtiq nispjega il-tini parti li tajt li aħna anzi hemm komment ekstra fl-aħħar. U dan ifisser li hemm budget line speċifiku. Jiena naħseb li dan huwa konformità ma' dak li votajna fil-budget lines u huwa konformi mar rapport sas-sur Portax. Palma tafu Sinjura Moran mill-Kumitat tana abbozzat l-opinjoni tal-Kumitat u kanna favur ta' dawn il-budget line speċifiċi. Jien xtaqt l-attenzjoni għal din it-tini parti ta' menza 5 paragrafu 2 ejja nivvotaw fuq eh, mill-paragraf underlines the import on port in sa labor market. Għaddit. Tini parti fuq uh, l-ammont u dak favur kontra assenzjonijiet nivverifikaw naħseb ma' dietx iżda nivverifikaw Tini parti ta' menza ħamsa, il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni għam għaluqa, 17 favur 19 kontra, zewċa astrazzjonijiet it-tieni parti ma ddiċ. Wara paragrafu tlieta aħna ħana amenda sitta ta' Sinjura Figueredo. Amenda orali tiegħi stess. Li aċċettata mill-awtur jekk favur kontra astenzjonijiet naħseb ma ddiċ iżda niverifikaw. verifikaw verifikazzjoni elettronika l-emenda numru 6, votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. 19 favur 19 kontra l-qsat maddiċ. Paragraf 4 emenda 7 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 5 emenda 8 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 6 emenda 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 6 a emenda 10 dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Verifika elettronika l-emenda numru 10 l votazzjoni għam miftuħa. Trat vota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Disa favur, 16 kontra, dax l-astenzjoni ma dieċ. Paragrafu 7a. Men daħdax favur, kontra astenzjonijiet dieċ. Paragrafu 8, emenda 12, t-rapportaj dak favur, kontra astenzjonijiet dieċ. Men daħdax, dak favur, kontra astenzjonijiet ma dieċ. Iżda se niverifikaw emenda 13 votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. 20 favur 18 kontra tajjeb għaddiet. Emenda 14 ta' Sinjura ħirġ dak favur kontra. Stenzjonijiet ma' maddiet. Premess A. Emenda wieħed. Għaddit. Eh, Premess ċa. Tnejn favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Votaw fuq la bozz l-opinjoni kif ġiet emendata. Votazzjoni miftuħa. Muna pivoti? Kulħadd ivvota. vota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 Tunnu huwa każ li ġi preżentat min-naħa tal-Gvern Danis. Nixtieq li nifutaw dwar din l-ewwel itra. minn favur kontra astensjonijiet għaddiet. Aħna saqsajna biex nifutaw dwar il-grupp Danfos, dan il-każ ġimressa mill-gvern danis. Minu favur, minu favur din kontra, Astensjonijiet għaddit. Issa l-aħħar ħaġa li nifutaw dwarha. Huwa il-każ ta' tessuti ġewwa Galizja, dan il-każ ġie mressaq mill-Gvern Spanjol, mobilizzazzjoni ta' liġi fil-Fond Ewropew ta' Ġustament tal Globalizzazzjoni, li tra inizjali li aħna batnilkom, li aħna qassamnilkom, kienet tinkludi żball, kien fija żball.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 La nouvelle Jekk talbu fil-fall tagħkom suppost illi għandkom il-verżjoni irranġata tal-ittra. Jekk m'hemmx kommenti, jekk m'għandkomx xi dubbi mill mela allura ser nivvotaw dwar din il-verżjoni ġdida. L-ewwel paragrafu jaċċetta il-proposta tal-Kummissjoni, it-tieni paragrafu jaċċetta promozzjoni tal-mobilità, jilqa' din il-promozzjoni tal-mobilità ġeografika. Paragrafu tlieta juri interess fil-miżuri appoġġ għal aktar bilanċ bej xol xogħol u il-ħajja, għarja kikunem, ikun hemm appoġġ ta' 400 euro, mbagħad il-paragrafu liħor dispjaċi li nofs it-taħriġ. U nibqgħu għaddejjin hekk. Tajjeb wis il-kol taqblu? M'hemm l-ebda problema. Mela allura ejjew nivvutaw dwar din l-ittra. Na favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tajja pwis, spiċċajna l-votazzjoni. Ejjew naddu meditament għal punt numru 8. Punt numru 8 u konsiderazzjoni ta' abbozz ta' opinjoni li aħna kon qed ħejlkom dat imko tħares l-implementazzjoni ta' direttiva dwar is-servizzi. Ja Evelyn Gephardt, rapporter fiħdan il-Kumitat Imko u Jean-Luc Benamias li huwa il-persuna li fassal din l-opinjoni. Rapporter. Grazzi. Signora President din id-direttiva dwar is-servizzi t tini parti Kienna ħafna dibattitu dwar dan is-suġġett fil-Parlament Ewropew. Il-rapporter, l-Onorevoli Gephardt, ħarġet kompromess u l-affarijiet issuma pjuttost ċari anke jekk xi pajjiżi għadhom ma stabilixex il-prerogativi tagħhom fid-direttiva ta' servizzi minnaħa tagħhom. U l-opinjoni li jiena qed inressa hija opinjoni pjuttost qasira. fil-Parlament hemm ċertu numru ta' linji li suppost ikun hemm għall-ewwel verżjoni. Tiegħi pjuttost qasira. Jiena naħseb illi suq intern għas-servizzi irid jiġi żviluppat mod ċira. dan il-qafas Ewropew fl-10 snin li ġejjin. Jina naħseb id-direttiva tas servizzi ser ikollha effett pożittiv, impatt pożittiv biex toħloq il-postijiet tax xogħol ittejjeb il-kwalità u s-sigurtà tas servizzi konċernati. Dan huwa fattur ewlieni tad-direttiva, tar-rapport dwar id-direttiva eh, dwar kif din id-direttiva tejbet is-sigurtà tas servizzi. ftit tal-punti Mindu kena, mindu din id-direttiva ġiet approvata, ta' fisseħ trattat ta' Lisbona. Sa' jiena mhux se noqgħod nitkellem dwar bost artikli, ma se nirrefer artikoli 3, 9, 14, protokoll 26, illi jagħmel xi kummenti addizzjonali dwar din id-direttiva tas servizzi. Il-istabili ċertu oqsma ta' ambitu servizzi mhux ekonomiċi ta' interess ġenerali, servizzi ta' kura tas-saħħa u ħafna servizzi soċjali l-maġġoranza tagħhom. Issa din ma tapplikax għal liġi tax-xogħol u lanqas taffettwa l-leġiżlazzjoni tal-Istati membri dwar is-sigurtà soċjali. Dawn huma l-paragrafi ewlenin. Jiena naħseb hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għad jonqosna direttiva illi ta' bilħaq tistabilix il-kontenut ta' il-servizzi ta' interess ġenerali. Xinu ekonomiku, xinu soċjali. U xi drittijiet għandhom il-persuni fl stati membri. Umbaħt il-punt ta' kuntat uniku, mux il-pajizi kolla għandhom punt ta' kuntat. De service, e j'invite euh, le comité de l'emploi qui est prévu à l'article 150 du traité de... U dan għanna bżonnu għal-liberalizzazzjoni ta' ċertu servizzi f'artikolu 150 ta' trattat aħna irridu indaħlu stqarrija dwar l-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi dak li għandu xaqsam il-kwalità u kwantità. Għanna ħafna x'namlu hawnhekk. Jiena qed niddependi qed noqgħod fuq dak il-kompromess li juri tis-Sinjura Gepard. Naħseb li għandna biċċa xogħol importanti x'namlu hawnhekk biex niprofaw naddu dan il-kompromess li ħadna ftit ta' snin ilu ntejbuh u nieħdu konsiderazzjoni il-prerogativi li għandna, prerogativi attwali. Nittamaw illi noħolqu postijiet ta' xogħol u nejnu lill-konsumaturi, grazzi. L-Onorevoli Christensen. Grazzi, signora President. Grazzi l-rapporter ta' din il-bicċa xogħol daqshekk tajba u ta' dan l-abbozz ta' opinjoni ta' rapport. U abbozz tajjeb imma nixtieq nikkummenta. Il-grupp tiegħi ser irressa xi emendi fir-rigward ta' dan l-abbozz dan huma suġġetti sensibbli, eh, sensittivi u aħna nisħu illi f'punt erba u importanti fejn ir-rapporter jgħid li hemm bżonn ta' direttiva illi tiċċara bosta konċetti u tqis ukoll il-realtajiet tal-istati membri kif jinsabu l-affarijiet dak l-għandu xaqsa mill-applikazzjoni tal-istess direttiva. Mhux il-pajjiżi kollha infatti applikaw id-direttiva. Għalda stant huwa importanti illi aħna ngħidu illi hemm tnax-il stat membru illi għadhom ma applikawx id-direttiva. Mod din mhi xi ħaġa aċċettata kemm ċittadini tal-istati membri kif ukoll għall-istati membri fejn fiha id-direttiva ġiet applikata u għamlu trasposizjoni ta' din direttiva. Importanti li s-situazzjoni tkun waħda l-istess kullimkien u dawk li għadhom ma applikawiex japplikaw ma lajkem jista' jkun. Punt numru 5. Anke hawnhekk nixtieq nżid xi ħaġa. L-istati membri kollha għall-inqas irid ikollhom punt ta' kuntatt illi juża l-istrumenti elettroniċi biex wieġeb il-mistoqsijiet u biex jagħti informazzjoni liċ ċittadini jina favur punt sitta ta' dokument illi jisħaq li kunem rapport periodiku. Jiena però nixti illi dan il-paragrafu jkollu xi ftit aktar effett, irid trid tiġi nfassla rapport kull sena. U dan ir-rapport irid jiddeskrivi s-sitwazzjoni ta' 27 stat membru kollha biex inkunu nistgħu nqabluhom, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Turinen u Signora Hawken. Iva, grazzi Signora President. Jiena u kol sa nitkellem bid-danis palole. Jiena sar niprofa nitkellem bil-mod. Jiena il segwi dan il-dossier b'ħafna interess. Għabel ma kont deputat dan il-parlament, ikolli ngħid illi dan kien Din kienet waħda mill-ikbar diskussjonijiet li karatterizzat l-ambjent politiku ta' żgħażagħ direttiva ta' servizzi u l-impatt illi din id-direttiva seta' jkollha fuq żgħażagħ. U mill-bidu net jiena segwejt dan id-dossier U issa ninsab f'din id-diskussjoni, diskussjoni li għadwar dwar l-applikazzjoni ta' direttiva mhux dwar is-sustanza. Għal dastan dwar l-applikazzjoni Jiena jkolli ngħid li dan l-abbozz huwa abbozz tajjeb ħafna u abbozz preċiż kemm fil-kontenut kif ukoll fit-talbiet illi fih. U ħafna elementi li aħna bħala grupp nistgħu naqblu magħhom. Naħseb li għandu jkun kompitu tal-Kumitat tal-Impjegi u kol membru tal-Kumitat IMKO. Mertu kun il-kompitu tagħna bħala Kumitat tal-Impjegi illi naraw xinu ma l-konsegwenzi, x'inhu l-impatt f'dak li għandu x'jaqsam il-xogħol, il-postijiet tax-xogħol. Għanna bżon identifikaw xinu ma l-problemi ta' bilħaq. Għax forsi problema ma tiġix mid-direttiva servizzi. Apparti xi aspetti ġuridiċi ta' l-applikazzjoni xie stati membri, ma l-problema tinsab fil-posted workers. Dak li għandu x'jaqsam il-kontratti ta' servizz transkonfinali. rridu niftakru li għaw dan l-aspett ukoll dwar il-posted workers. Irridu naqduh ma' direttiva ta' servizzi. Din hija l-konnessjoni nieqsa hawnhekk. L-aspett liħor kif qal il-grupp Soċjalisti Demokratiċi huwa illi aħna irridu Natu aktar impatt fil-paragrafu numru 5 fejn jgħid li l-Kumitat irrid iressaq rapport fejn fiha irrid jgħid x'inhuma l-konsegwenzi marbuta ma' xogħol. Dan ir-rapport irrid jiġi preżentat kull sena u rrid kun jitratta l-istati membri kollha. Punt numru 4 li huwa dak l-aktar dubjus fejn nitkellmu dwar id-definizzjoni ta' servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Jiena nifhem perfettament xirrit ifisser ir-rapporter qed ninduna li hemm taħwida kbira. Imma jiena mħasba xi ftit dwar dan il-paragrafu. Għaliex Michel Barnier li il-ninjora ir-rieda ta' applikazzjoni ta' twettiq tax-xogħol ta' twettiq tas-suq uniku ta' servizzi soċjali ma nafx x'għandu f'moħħu jagħmel. Ma nafx għandu f'moħħu jippreżenta il-Komissarju Barnier iżda apparentament dan huwa settur li huwa sensittiv dak li għandu x'jaqsam l-aspetti marbuta mal-kompetizzjoni. Fatt li hu qed jagħti tifsira tista' tkun waħda ta' vantaġġ, iżda l-iżvantaġġ jista' jkun dak li jkollna tifsira illi tillimita ħafna fuq livell Ewropew u ma tħallix marġni ta' manuvra għall-istati membri individwali fir-rigward tal-inklużjoni ta' servizzi soċjali. Ġalla darba jeddan jena naqbel mal-punt ta' tluq, ġifri li taħwida kbira, imma rridu nistennew u naraw x'nu l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni. għal dastant mill-ġdid, irridu ndaħlu l-posted workers għaliex din hija problema speċifika li għedna ma solvejnijiex rridu nitolbu valuzzjoni tal-impatt aktar ta' minnaħa tal-Kummissjoni u it-tielet punt għandna bżonn ta' tifsira tal-servizzi soċjali f'punt numru 4. Aħna bħala grupp tal-ħodor nitolbu illi din ħaġa tkun aktar ċara. L-aħħar ħaġa, bħala membru tal-Kumitat IMKO u importanti li jkollna pożizzjoni b'saħħitha soda minnaħa tal-Kumitat tagħna. Għalix jien għandil l-impressjoni illi emmek ma, ma emmek natu aktar kas l-affarijiet ekonomiċi. U għalek u importanti li aħna najdu ċaru tont xinu ma l-konsegwenzi ta' din id-direttiva għal persuni li jaħdmu. Dana kollu grazzi ta' sew għal dan l-abbozz tajjeb. Grazzi, il signora Harkin. Grazzi, Signor President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal ħidma ċellenti tiegħu dwar din l-opinjoni. Jiena dokument ġenerali l-ewwel net. Jiena ħassejt illi forsi jista' jkun xi aktar pożittiv dwar id-direttiva. Kif qalu ta' qabli aħna għandna bżonn ta' implementazzjoni sħiħa ta' din id-direttiva t'nax l-istat membru għadhom ma implementawiex bisih. Naħseb li dan huwa il-qofol hawnhekk L-iktar fid-dawl tal-kriżi ekonomika twali dwar punt numru 2 jiena naqbel fid-dawl ta' trattat il-ġdid tal-Lisbona li aħna rridu ninterpretawha u dwar l-artikli li semmew jina naqbel magħhom. Punt numru 4 titkellem dwar kwistjonijiet li qed iridu jiġu ċaraw dwar l-ambitu tal-applikazzjoni ta' direttiva, forsi Jean-Luc jista jitkellem dwar dawn il kwistjonijiet f'aktar dettal biex aħna jkollna idea aktar ċara ta' x'għandu f'moħħu u dan ukoll jagħmel impatt fuq il-bqija tal-paragrafu. Ftit aktar informazzjoni dwar x'għandu f'moħħu hawnhekk. Jina ħat nota wkoll tal-kumment minna tal-kollega mill-grupp tal-ħodor itkellmet dwar possibilità illi xiftit mit-tifsiriet jista' forsi jillimitaw. Għanna bżonn ta' klim ċaru tonta hawnhekk biex nkunna fuq eżattament x'qed ngħidu. Punt numru 5 dwar il-punt ta' kuntatt uniku hawnhekk għandha mistoqsija l-iktar informazzjoni reċenti li huwa rapport mill kunsell tal-Kompetittività dan għandu kważi għaddi sena minn fuq u bħalissa ħafna mill-istati membri għadhom mhux ċerti jekk dan l-istadju x'ħajkollhom jew le. Il-punt huwa tajjeb hawnhekk jiena naqbel ma' din l-idea rridu nittrattaw kwistjonijiet marbuta ma' drittijiet tal-ħaddiema u l-liġi tax-xogħol li hija applikabbli. Punt sitta naqbel li għam mill punt di vista kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-impjiegi il-weekend li għadda fil-parlament aħna konna qegħdin niddiskutu l-implementazzjoni ta' servizzi tal-postal services u dan huwa punt li aħna għamil neħċar l-Kummissarju Banjer grazzi għal darbohra għal din l-opinjoni. Jiena napoġġa, forsi hemm bżonn ta' xi bidliet żgħar, grazzi. Grazzi tassew. Jiena ser niprofa nevita li nirrepeti dak li diġant għal. Jiena naqbel ma dak li ntqal. Jiena nixtieq nifoka fuq punt numru erba'. Id-direttiva ta' servizzi irdu nżommu f'moħħna li din kienet direttiva ewlenija f'dan il-Parlament il-Parlament impona l-opinjoni tiegħu dwar in-natura tas suq uniku fuq il-Kunsill u fuq il-Kummissjoni. Meta l-Kunsill u l-Kummissjoni rridu jdaħlu il-kunċett tal-pajjiż ta' oriġni dan il-Parlament iddeċida illi dan ma kienx il-mod kif niproċedu. U fl-ħanet hekk kien qabel permezz tal-isforzi straordinarji tas-Sinjura Gebhardt li kella l-wol ewlieni hawnhekk. Jiena dan il-punt xtaqt nagħmlu għaliex naħseb li huwa importanti li nżommu f'moħħna l-oqsma illi ġew esklużi kienu oqsma fejn mhux biss iċ-ċittadini u dan il-parlament, ma anke iċ-ċittadini stess kellhom xi tħassib dwaru, ma rridux jaraw l-anijiet soċjali tal-Unjoni Ewropea li jkunu sprunati biss minn konsiderazzjonijiet tas-suq. U jiena naħseb illi l-kwistjoni ta' implementazzjoni hawnhekk hija importanti kif din għandha ssir, dan għadu mhux ċara jisna stat membru għadhom ma implementawiex. U għalhekk ma nafux kif qed taħdem fil-prattika, fil-verità. Dwar punt numru erba' jina pala rapporter għal rapport ta' dan il-Komitat rapport fuq inizjattiva propja dwar il-futur tal-servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Jina nittama li dwar dan ikonna xi diskussjoni li l-aħħar ta' din is-sena. Irdu nżommu f'moħħna li l-Presidenza Belġana ser jorganizzaw forum fuq is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali fl-aħħar ta' Ottubru. Illi fl-opinjoni tiegħi din dan se ikun forum illi ser jistabilixxi l-aġenda dwar dak li għandna nagħmlu fil-ġejjieni. Huwa se importanti li aħna nieħdu konsiderazzjoni l-fatt illi minn minn ġiet approvata din id-direttiva ta' servizzi aħna irratifikajna fl-Istati Membri kollha it-Trattat ta' Lisbona. Bħala rapporter, kif jgħid rapporter fuq din l-opinjoni dan jinkludi artikolu 14 dwar il-kwistjoni marbuta ma' twaqif ta' dispożizzjonijiet legali marbuta ma' servizzi ta' interess ġenerali interess ġenerali ekonomiku. Apparti punt numru 4 nixtieq ngħid illi Artiklu 14 jirreferi għal regolament u importanti illi din irranġawa. Kieku kena napprovaw dan ir-regolament dan ikun maġġoranza kwalifikata. Dan mhux bil-forser jillimita l-affarijiet skont kif eh, naqblu mal-Konsillu mal-Komissjoni. Imma l-istati membri taħt trattat għandhom ruol speċifiku f'dak li għandu xjaqsam il-servizzi ta' interess ġenerali. Irridu nagħtu qafas illi jibbilanċa r rekwiżiti tas-suq u l-għannijiet soċjali hekk kif stabiliti f'artiklu 3 u artiklu 9 u protokoll 26. Hemm ukoll karta ta' drittijiet fundamentali illi wkoll tagħti l-drittijiet liċ-ċittadini dak li għandu xjaqsam il-servizzi ta' interess ġenerali jew ta' interess ekonomiku. Jien nixtieq ngħid illi dan huwa kontribut ta' sew importanti minn tal-Parlament għaliex huwa ħafna snin ilu diġà kiseb ħafna affarijiet f'dan ir-rigward. U raġuni għaliex dan għandu din il-forma għaliex eskludejna ċertu osma dan għal minni għaliex iċ-ċittadini kellhom tħassib dwar l-anijiet soċjali tal-Unjoni u kemm dawn sejrin jiġu mħarsa. Dawn ġew mħarsa minnaħta gvernijiet, minnaħta dan il-parlament u minnaħta l-istati membri u koll, għalix istati membri ratifikaw trattat ta' Lisbona għamlu għacħara il dimensjoni soċjali tal-Europa tittiġi meqjusa taħt artiklu 9. Frabta mal azzjonijiet kollha u l-politiki, l-linji ta' politika kollha tiegħu. Dan ħoloq perspettiva differenti meta mqabla ma dik li kienet teżisti qabel it-Trattat ta' Lisbona. Dak iż-żmien li din id-direttiva kienet qed tiġi implementata fl-aħħar nett. Nixtieq ngħid illi waħda mill-inizjattivi li naħat fir-rabta ma' servizzi ta' interess ġenerali kienet li nippromovi l-idea ta' mistoqsija orali għat-tieni plenarja ta' settembru. Nippruvaw niksbu l-opinjoni tal-Komissarju Andor dwar l-idea ta' task force fuq livell oli. Multi-stakeholder task force simili għal dik illi kienem għal CSR, il-Corporate Social Responsibility. Biex naraw jekk nistawx navanzaw f'dan il-kustjonijiet, jekk nistawx naqblux, jekk nistawx nsibu l-konċiljazzjoni bejn il-bażi ta' trattat għassu uniku il-bażi soċjali u tħassib li għandhom l-awtoritajiet lokali u soċjetajiet reċiproċi u l-Aġenziji tal-Istat illi qegħdin jippromovu qegħdin jagħtu servizzi ta' interess ġenerali, servizzi ekonomiċi u mhux ekonomiċi ukoll f'dak li għandu xaqsam is-servizzi soċjali nistgħu nsibu mekkaniżmu illi jipprova jirranġa b'mod proattiv dawn il-konflitti. U jekk intom għandkom x'influenza fih dan il-gruppi tagħkom biex dan din il-mistoqsija tpoġġuha fuq l-aġenda għal ġimgħa d-dieħla, jekk intom tridu kopja jiena lest li nibatilkom. Grazzi. Grazzi tassew. Grazie tassew, signor Figueredo. Mela, rigward għat suġġett li għedin diskutu bħalissa, ma nafx jekk il-dewmien ta' l-applikazzjoni ta' din eh, il-proposta hija minħabba kwistjonijiet oħra, però jista' jkun li jkollna xaġa pożittiva li xanna sitwazzjonijiet pajjiż li għandhom sitwazzjonijiet komplikati, speċjalment minn perspettiva soċjali fejn liberalizzazzjoni kif imbasra mid-direttiva tista' twassal għal fatt li jkun hemm aktar aktar qatt. Għandna dubju wkoll dwar is-sitwazzjoni rigward il-nuqqas ta' applikazzjoni ta' direttiva fi 12 stat membru. Dan ovvjament ifisser ukoll li huwa meħtieġ li jkollna ideat aktar ċari sabiex bekk aħna nkunu nafu li ma huma l-idejat adottati minnħat tal-istati membri u bekk aħna nkunu rridu noħorġu u namlu studju ta' impatt ta' l-applikazzjoni ta' din l-istess direttiva f'dawk il-pajjiżi fejn diġà qed tiġi applikata u fl-opinjoni tiegħi Is-sitwazzjoni tkun ħafna differenti minn pajjiż għal ieħor għaliex ħafna minnhom jiddependu fuq is-sitwazzjonijiet ekonomiċi u soċjali tagħhom. Jien għandi l-impressjoni wkoll li l-impatt jista' jkun wieħed ferm negattiv fuħut mill-istati membri. Minkejja l-bitlit li saru min-naħa tal-Parlament. U anki fid-dawl ta' l-opinjonijiet tal-manifestazzjonijiet li fil-fat kienu saru qudiem il-Palazz ta' Strasburgu. Però xorta waħda nixtieq nisħaq unajt, li jina għandi daqxej tħassib rigward l-aspetti l-aktar problematiċi, speċjalment meta aħna nitkellmu dwar il-fatt li nikjerifikaw il-limiti ta' direttiva. F'opinjoni tiegħi hemm xi diffikultajiet li jistgħu jinħolqu eh, speċjalment f'tali setturi. U nixtieq ninsieħab ma' dawk id dubji li tqajmu minnħata rapportier. Fl-aħħar, fl-opinjoni tiegħi, huwa importanti ħafna li jkollna studju, tip ta' aġġornament ċar, ta' dak dwar dak li qed jiġri, dwar dak li qed isseħħ sabiex bekk imbagħad nippruvaw nifformulaw jew inkella nifformulaw mill-ġdid opinjonijiet fuq din l-istess direttiva u anki kif ħan nistgħu nittrattawha din il-ħaġa. Grazzi. Is-Sinjora Jazloviska. Pani Przewodnicząca. W dyskusji nad raportem dotyczącym wdrażania... Grazie tassew. Mela rigward ir rapport fuq l-applikazzjoni ta' direttiva marbuta ma' servizzi fuq is suq interna, hawnhekk qed nitkellmu dwar l aspett tal aspett kwalitattiv u kwantitattiv biex nżidu l impjieg Issa wara din l-evalwazzjoni jrid ikollna kriterji uniformi, jrid ikollna wkoll evalwazzjoni ex ante. Anki F'dak li għandu x'jaqsam ma l-opinjonijiet li u minna ta' rapporter, anki situazzjoni ekonomiku u soċjali kienu differenti ħafna meta din id-direttiva eh, inħolqot. U għalek hemm aspetti aspetti organizzattiv. Meta nitkellmu dwar il prezentazzjoni tal-emendamenti din il-data ta' skadenza hija l-24 ta' settembru, però 29 ta' settembru ser ikun hemm workshop li jipprezenta is-sitwazzjoni ta' tħul fis-seħ ta' din id-direttiva fl-istati membri differenti. Hemm soċjetà, impriża indipendenti li ħadmet fuq dan il-workshop u il-Kummissjoni Imkok li qed tipprepara dan il-workshop ser tħejruha fuq din l-analiżi u għalhekk anki forsi il-kumitat tagħna għandu jipposponi jipposponi il-dħul fis-saħ sabiex bekk ikonna parteċipazzjoni f'din il-workshop. Grazzi tassew, jina u kol, nixin namel osservazzjoni toħra, nixin nirringrazzja l-rapporter l qabel kollox ta' l-input tijaw, aħna nafu xinu ma' limiti tana, pala rapporter għall-opinjonijiet, Umbat meta nidħlu nsibu ruħna f'dibattitu daqshekk komplikat, e, babbozzar tan diffiċli u din tagħmilha eżerċizzju verament diffiċli għalina. Però fuq punt wieħed. Hemmhekk hemm analiżi tad-direttiva u aħna rridu konna wkoll studju tal-impatt anki meta niġu biex noħolqu l-impjieg Ovvjament aħna dak li nixtiequ li noħolqu l-impjieg. U rridu nistqarru mill-ġdid ir-rekwiżit tagħna biex noħolqu impjieg Ewropej. U naraw kif namlu biex nilqu dan lan. Anki fl-ispirtu ta' l-ILO skont il-kondizjoni ta' xogħol xirqa u anki impjieg xirqa. Għaliex Wieħed mill-problemi prinċipali meta direttiva ġiet innegozjata kienet eh, is-social dumping dumping soċjali li aħna qegħdin noħolqu għal dak li hu xogħol provizjonali. U fil-fatt eh, dan aħna konna kontra f'dokumenti oħrajn. Għala notion travail euh, decent tel que euh, Għalek, aħna rridu namlu referenza għal din, l-referenza eh, li noħolqu xogħol deċenti. Mbagħad iridu ngħidu wkoll li l-impatt pożittiv biex noħolqu xogħol deċenti jinvolvi kundizzjonijiet li uħut minnhom huma definiti taħt id-direttiva pero fejn kollox jiddependi fuq l-implementazzjoni f'stat membru bad differenti. Għalek l-ewwel rridu nħarsu lejn dan il-fattur u mbagħad nistgħu naraw x'inhu r-riżultat ħari. L-opinjoni x'aktarx ħaj kollha bżonn tagħmel referenza għal ftuħ mill-ġdid ta' negozjati fuq il-direttiva tal-posted workers għaliex din hija parti mill-applikazzjoni armonjuża tad direttiva fl-opinjoni tagħna, lekin dawn huma l-idijat tiegħi u Għaw xatjor li jitkellem dal istadju Jekk mux il-kas, mela nati l-kelma l-Sinjura Martin. Sinjura Martin Pratt minnaħa fissam il komissjoni kjoġbok. Mela, l-ewel net nix nirringrazzjak tal- tal-li permettejt li nitkellem u nixtieq ningrassja wkoll ir-rapporter senjor Namjas għalla bot tagħha ta' dan ir-rapport. Issa, għal-Komissjoni għaffem importanti li nqodu fuq l-appoċ tal-Parlament Ewropew, ma partikolari dan il-Komitat, sabiex nżommu l-pressjoni fuq l-Stati membri, sabiex nassikuraw li kunem implementazzjoni tajba fuq id-direttiva tas servizzi naħseb li aħna l-kol ħallejna warajna dak li ta' bilħaq kien negozjati tant diffiċli, pero il-riżultat li għanna fuq il-mejda u strument legali jekk jiġi implementat kif suppost minnħata li istati membri, dan għandu jkun għal-benefiċi tal smis u anki għal-benefiċi tal ħolqien tax-xogħol li huwa tant meħtieġ bħalissa. Kif tafu, intom tafu ċifri, tafu li s-settur tas-servizzi huwa 75% tal- GDP tal-Unjoni Ewropea u 70% ta' l-impjik totali, u għalek intom tafu wkoll li f'dan l-aħħar snin ix-xejra kienet li għal settur ta' servizzi kien dak is-settur li joħloq ix-xogħol għall-Unjoni Ewropea flimkien mal-fatt li s-settur ta' servizzi u s-settur li għandu minkejja l-kostruzzjoni kien kapaċi jiqaf fuq saqajh u anki jaffaċċa b'mod aħjar il-kriżi finanzjarja u lek aħna nafu kemm importanti li aħna nkunu kapaċi nassikuraw u niksbu l-aħjar potenzjal ta' suq intern għas-servizzi u għalhekk nista' ngħid li fisem l-SMEs u anki fisem iċ-ċittadini dan huwa importanti ħafna. Numru minnkom u rew tħassib għal dak li hu l-istat tal-implementazzjoni tad-direttiva rajna wkoll smajna min-naħa tar rapporter u Sinjura Christensen u Sinjura Harkin u Sur De Rosa li niprovdilkom aġġornament għal kif ni situazzjoni preżentament għaliex nista' ngħid l-affarijiet tjiebu f'termini tal-implementazzjoni u għalhekk dan fil-maġġoranza tiegħu u minħabba l-fatt li l-Kummissjoni żamet il-pressjoni tagħha fuq l-Istati Membri, il-Kunsill li b'mod regolari dar din il-kwistjoni u anki l kunsell Ewropew żammew il-pressjoni tagħhom u intom anki l-Parlament Ewropew żammew il-pressjoni tagħhom fuq l-Istati Membri. Però millum jiena rajt iċ-ċifra ġiet kwotata eh, minn interventi tal-istati membri L-implementazzjoni hija pakket huwa kumpless minħabba l-fatt li hemm ħafna affarijiet li jridu li jridu jsiru, però kien tinkom idea ta' fejn qegħdin bħalissa l affarijiet prinċipali nista' ngħid li l-istati membri fuq livell orizzontali kellhom jimplementaw il-leġiżlazzjoni sabiex ikollhom qafas direttiva Sakemm ovvjament eh, jiddeċidu li jagħmlu għal liġi bliġi mbagħad fost daw l-istati membri diġà għandna 25 li iffinalizzaw ix-xogħol. U għalhekk fadal żewġ stati membri li għand għandhom il-leġiżlazzjoni pendenti. Anzi, il-kellima tiskuża ruħaw tajt tliet stati membri għat għandhom leġiżlazzjoni pendenti. Hemm daqsxejn dewmien. Issa rigward it-tibdiliet li jridu jiġu introdotti f'termini ta' leġiżlazzjoni orizzontali jew adattata jew tiġi semplifikata ix-xogħol kważi ġi finalizzat f-21 stat membru minn 27 stat membru. Ġifri jek taħsbu dwar l-ammont ta' xogħol li aħna ħloqna fl-istati membri u anki tibdiliet ġew introdotti eh, madwar mit test leġizlativ, rridu ngħidu li dan huwa rekord li il-Kummissjoni ma tistax tfaħħar għadna tard, l-Istati Membri għadhom tard, pero kħana aħna nkomplu nafsu ser inkom nkunu nistaw nilħu riżultat sodisfaċenti bla dewmien. U l-istess nistaw nejdu għal punti ta' kuntat wahdini, dawn huwa proġetti ambizjużi għall-istati membri kollha. Dawn ta' bilħaq huma ċenti ta' e-governance fejn in-negozji mhux biss jirnexxilhom jiksbu informazzjoni imma ikollhom formalizzazzjonijiet mal-amministrazzjonijiet tagħhom ikunu punti ta' kuntatt u ma' eh, dawn qegħdin hemm f'disa postijiet minn 22 u bħalissa l-Kommissjoni miex qiegħda tajt li kollox huwa sew u lesti mix xogħol l-istati membri jdu jiffanalizzaw u anki ittejbu dak li diġà għamlu u mingħajr l-appoġġ tagħkom ma nistgħux niksbu lan l aħħar però importanti li ndukaw li għamilna ħafna sforz anke minħata l-istati membri Allura dan huwa tajb li ninnotaw ukoll. Mela, ippermettuli nindika wkoll ħaġa oħra fil- xogħol ta' implementazzjoni li aħna rajna fl-istati membri kien hemm dibattitu limitat f'dak li għandu x'jaqsam mal-kamp ta' applikazzjoni tad direttiva tas servizzi. Ittieħdeb mod prattiku l-istati membri ddiskutu u anki l-Parlamenti Nazzjonali ddiskutew, aħna rajna ftit problemi li tqajmu f'dak li għandu x'jaqsam mal-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva ta' servizzi. Umbat, f'żewġ kwistjonijiet partikolari li tqajmu fir-rapport ta' Sinjura Namias, l-ewwel punt, l-importanza tal-punt ta' kuntatt singolu u anki l-estensjoni tal-informazzjoni jipprovdu għal Informazzjoni oħra, naħseb li l-Kummissjoni ser taqbel bisħiħ b'din il-pożizzjoni ta' rapporter u jiena naħseb li stati membri wkoll dawn il-punti ta' kuntatt waħdini qegħdin hemmhekk f'posthom għalhekk għal xejn qogħdu niddiskuti jekk dan hux obbligatorju lew l-istati membri provaw jifaċilitaw l-informazzjoni għal negozji sabiex joħolqu xogħol, joħolqu intraprizi u għalhekk huma jridu jagħtu informazzjoni dwar il-kwistjonijiet ma naħsibx li stati membri ser jibdew jgħidu le għaliex eh, mhux ħan interessaw ruħna. Aħna rridu ngħidu wkoll li l-ewwel ħaġa li rridu nibdew nagħmlu li niksbu numru tal-vat ħafna stati membri fil-fatt ser jiffaċilitaw il-reġistrazzjoni ta' kuntat waħdini. Xfri sens komun u anki naraw li naħzdu il-frott ta' din id-direttiva ta' servizzi. Għalhekk dan huwa punt importanti ħafna u huwa mixti li aktar informazzjoni u faċilitajiet jingħataw hekk kif nimxu l qoddim f'dak li għandu x'jaqsam mal-punti ta' kuntatt waħdini l-effetti tal impjek anki l-kwalità tal impjek anki mid-direttiva tas-servizzi fil-fatt huwa importanti ħafna dinja kwistjoni importanti ħafna li aħna rridu nikkonsidraw hemm ħaġa waħda li aħna rridu nżommu f'moħħna u li inħallu ħin għal kwistjonijiet strutturali li l-istati membri qegħdin jadottaw li normalment dawn jiġu riflessi fil leġizlazzjoni sabiex naslu għall-ekonomija reali. ċur bidla għal-liġi u l-effetti li toħloq l-bidla tal-liġi u l-effetti taħħa fl-ekonomija u mhux biss kienem kien hemm bidla fil-liġi, imma anke l-mentalità. L-intrapriżi jaġixxu b'mod differenti, ikun hemm fi żmien u dan kollu jrid jittieħed in konsiderazzjoni il-bidliet ma jagħmlux effett immedjat jekk aħna sakemm aħna ma noqogħdux biss fuq il-livell tat-teorija. Ġifri importanti li nħallu li l-effetti joħorġu u jaffettwaw l-ekonomija reali. Is-servizz tal-Komissjoni ma lesti li jiprovdu l-kom informazzjoni dettaljata f'dak li għandu x'jaqsam ma' situazzjoni ta' implementazzjoni. Aħna konna regolarment qegħdin għaddejjin eh, għaddin u naraw l-informazzjoni, anka naġġornaw dak li sar sissa, pero jekk sissa intom tixtiequ xi informazzjoni partikolari dettaljata fuq suġġett speċifiku jew pajjiżi aħna lesti li l-kom l-informazzjoni li teħtieġu. Nirringrazzjawk. Merci. Euh, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, donc je vais redonner la parole. Ah pardon, Madame Harkin. Thank you, I'll be very brief, Madam Chair. Signora Harkin, Iva, jina smajt il-Kommissjoni, jemmek, rappresentata tal-Kommissjoni, u tkelmet dwar il-fat li minn 24 pajis il-leġizlazzjoni ġiet finalizzata hemm numru ta' pajizi li mhux kollha iffinalizzawhom. Issa jina smajt ukoll dak li ġara fil- Kunsil tal-kompetitività fl-2009 u minn dik l-informazzjoni jidher li kien hemm l-aktar informazzjoni aġġornata li tkun disponibbli anke fidejn il-Kumitat. U ma nafx jekk hemmx biżejjed ħin, però forsi nista' nappoġġa il-kollega tiegħi li qal li tkellem dwar ismiħ li ser isir fl-ħar ta' din is-sena biex itina l-aktar informazzjoni aġġornata u nixtieq ukoll direzzjoni minnaħa tal-President hawnhekk. Grazzi. Mhux rapporter. Rapporter jekk jogħġbok. Skużawni, semmejtuni? Iva mela, nirringrazzja l kulħadd il daw kollha li ħadu sem f'dan id-dibattitu. Signor President, inti għatt anki jekk aħna nistgħu forsi nżidu xi mitkellem oħra direttiva tas servizzi jekk kif aħna. Għanda prerogattivi pjuttost wiesa, rapporti ta' inizjattiva waħdina li ġew pubblikati anke minħat tal-Parlament mindu id-direttiva tas servizzi tresqet. Jien però għadni ma smajċ divergenzi wisa kif kontet nisma dawk li tkellmu. Jiena les li naħdem magħkom mod pragmatiku u tajb li nżommu f'moħħna li jiena jidher li l-kumitat li aħna qegħdin naħdmu fiha Eh, m'għandix tagħmel ix-xogħol ta' Sinjura Gephardt, ma nistgħux impoġġu kollox l-opinjoni ta' l-impjek. Ma nafx eh, meta ħanoħorġu bih, nix data fissa. Pero jina smajt dak li ntqal, anke minnaħa tal-Kummissjoni, u sejħa l parlament biex aħna nejnu l kommissjoni pero jina nitloba biex huma jgħinu lilna. Aħna repetejna tal-batana anki mhux minna tagħna biss imma partijiet oħrajn, aħna din nitolbu għal għajnuna. U aħna lesti wkoll ngħinu lill-Kummissjoni jekk huma lesti jgħinu lilna. Jina nifhem li l-Kommissjoni qiegħda taħdem fuq dan il-punt, però hemm ukoll il-kapit ta' statu gvernijiet u meta ngħidu li m'hemmx ħafna problemi li għandhom ridu jiġu indirezza ma bħala membru parlamentari rrit ngħidlek li hemm numru ta' kooperazzjonijiet li huma imbezza u mħasba ser ikun kopert minn din id-direttiva tas servizzi anki kumpaniji tas saħħa u kumpaniji soċjali għandhom bżonn ħafna kjarifiki. Alex, Signora President, nistgħu taħt punt wieħed inżidu il-fatt li aħna mhux qed nitkellmu dwar xogħlijiet antiki, qed nitkellmu dwar xogħlijiet fattibbli, xogħlijiet deċenti. Bla jiena nixtieq inkomplu nitkellmu fuq dan il-punt, għandna ma sanniex għall-amendi, is-Sinjor Figredo telqe, però naqbel magħha. Jekk hemm xi dewmi minnaħa tal-Istati membri, rridu nagħmlu xi ħaġa, però ma nafx hekk dan hux qed isseħ minħabba pressjonijiet soċjali hemm ukoll il-trasparenza. Anki l-kollegi tal-Kommissjoni għalu l-affarijiet tiebu mill-aħħar rapport li rċevejna. Dan kien rapport li rċevejna ftit ta' żmien ilu mhux ħażin. Is-Sinjura Turdeman jien smajt xatt inti u naħseb fl-ewwel punt fuq il-post posting workers, naħseb li dik imxiet f'direttiva oħra għalkemm short time sfumatura lejn din id-direttiva. Jiena naħseb li hemm ċertu kwistjonijiet simili li aħna qed nitkellmu fuq. Meta inti titkellem fuq konfużjoni, li stess nistgħu ngħidu d-direttiva tas servizzi. X'inhu servizz ta' interess ġenerali li mhux ekonomiku? Iva, jina u kolla bil-mijak sur derossa, meta ħna tinħarsu li ekonomija soċjali, korporazzjonijiet. Iva, dawn jistaw ikunu koperti minn din is-sistema minnar ma jkunu rifjutati jew mċaħda. U għalek aħna edin naraw il komplessita li aħna jkunu nitrattaw maħħa, pero nista' ngħidlek li jiena kuntent eh, narawx nistgħu namlu għaliex għandna is-suq bażat fuq l-ekonomija u wkoll għandna ekonomija bażata fuq l-ekonomija soċjali u għalhekk rridu naraw li dawn ikun jistgħu jgħixu u jimxu jitfit. Il-Kummissjoni qalet li s-servizzi, id-direttiva ta' servizzi tlaqtet ukoll mill-settur finanzjarju per kienom oqsma wkoll tajbin li nafu li il-mutuals, il-cooperatives, li settur ekonomiku li ma ntlaqax daqshekk mill-kriżi finanzjarja huma l-aktar miswiq tradizzjonali setturi tradizjonali tal-ekonomija. Allura jiena lest li naħdem ma daw kolla li xtiqu jaħdmu miħaj, Mandi xalfejn qot nirrepeti, nixtieq ngħid però li f'dan il kumitat hekk kif kien il każ din l aħħar leġislatura, naħseb li aħna nistgħu ngħinu lis sinjura Gebhardt biex toħloq kompromess li kien diġim tejb ħafna u rridu nejnu li l-leġislazzjoni li tipprovdi ħolqien ta' xogħol xogħol ta' kwalità għall-ekonomija Ewropea. Grazzi tassew. Il nous revient maintenant de, de fixer le calendrier euh, d'examen de... Iva, mela, inħarsu lejn l-skeda tagħna għal din l-opinjoni. Din hija skeda li ser titratta mal-countdown għal vot flimko. Daw ser ikunu qegħdin jivvotaw fuq il-opinjoni fil-, il fuq il, fuq 30 ta' novembru u għalek aħna rridu nivutaw fit-8 ta' novembru u għalek aħna ser ikolna skadenza l-amendi li hija 27 ta' novembru ser inħarsu kolli dawn l-emendi fil-25-26 ta' ottubru mbagħad nivutaw fit-8 ta' ottubru. Fit-8 ta' novembru, skużawni. Mela hawnhekk ikkonkludejna dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u hekk nistgħu ngħaddu għal punt 10 fuq il-Green Paper towards Adequate Sustainable and Safe European Patients Pension Systems. Nista forsi nitlob il-grupp tal-IPP biex il-rapporter ikun prezenti fosna għal dan il-punt partikolari lui donner la parole en premier, mais puisqu'elle n'est pas là. Pero, eh, nxtaqt inti għal-kelma, pero miex edha unek prezenti u għalek tajb li nati l-kelma l-sur Fisher direttament. Għalli għatina prezentazzjoni minnħat għal-Kommissjoni għal dik li l-Green Paper. Umbat, ikolna nisimaw minnaħat rappresentanti tal-OECD. Grazie ħafna, Signora President. Jena nishtiq nirringrazzjak tal-li tajtni l-opportunità li eh, namlilkom prezentazzjoni tal-Green Paper. Dan huwa dokument importanti għal-Kummissjoni u aħna nisperaw li permezz ta' dan id-dokument nkunu qegħdin nejnu niffaċilitaw dibattitu wiesa ħafna għal-futur tal-pensjonijiet tagħna. Ser inkompli bl-Ingliż jgħid il-kellim għaliex il-preżentazzjoni tiegħi hija bl-Ingliż. Nixtieq nibda billi nsemmi l-preżentazzjoni tal-President tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew l-istat eh, tal-Unjoni, dwar l-istat tal-Unjoni xifti ilu meta huwa semma l-importanza tal-politika tal-pensjonijiet tal-Kummissjoni tiegħu u ħabbar li fl-2011 se jkun hemm eh, proposti ta' politika biex nassiguraw li jkun hemm sostenibilità tajba u sigurtà tal-skemi tal-pensjonijiet. tal pensjonijiet tistgħu tiftakru kol il-President fil-preżentazzjoni tiegħu waqt ġew għal parlament Settembru tas-sena l-oħra enfasizza l-importanza tal-politika tal-pensjonijiet u U dan kien uh, wara domanda tal-membri tal-Parlament Ewropew il-Green Paper hija pass lejn żvilupp ta' idejat operat nazzjonali u kif is-sistemi Ewropej tal-pensjoni jkunu iktar xieqa, iktar sostenibbli għal daqstant din il-Green Paper hija pass importanti mhuwiex dokument imma li fih proposti għal politika iqajjem e ċertu kwistjonijiet. It-tieni punt li il-President xtaq li niksbu permezz ta' dokument huwa li fuq livell Ewropew mhux biss fil-Kummissjoni il-pensjonijiet ġeneralment jiġu diskussi. U hemm ħafna eh, punti differenti minn punti di vista differenti minn DG Ekfin u DG Zohrajn ġifiri bħafna kompetenzi ħafna responsabilitajiet differenti u dak li Pero ma rajnies ta' ċertu punt huwa li inqisu l-pensjonijiet u l-wediet li jisiru minnaħat l-autoritajiet li ċittadini u rridu nassiguraw li mbagħad dawn il-wediet isiru nisperaw li dan id-dokument allura ikun ta' suċċess u jipprova jieħu approċċ olistiku. Ħadd ma jaf eżattament xi tfisser din il-kelma, iżda forsi jkollna xi approċċ iktar komprensiv u naraw ukoll l-istrumenti differenti Ewropej fil-dan is-sistema sostenibbli u adegwata għall pensjonijiet Il-Kummissjoni tifhem li Fermet li kella bżon tagħmel dan id-dokument permezz ta' Sur Barnier Sur Jane u wkoll hemm kummissarji oħrajn involuti. Iżda dawn huma tlieta ewlenin f'dan il-qasam u hemm ukoll il-Kummissjoni tal-Pensjonijiet u wkoll li qegħdin jieħdu sip il-kwistjoni tal-pensjonijiet. Aħna nisperaw li huma irnexxew biex jiżviluppaw dan l-approċċ komprensiv u realistiku. Issa ser niprezentalkom id-dokument u nippreżentalkom ukoll il-punti ewlenin imqajmin f'dan il-punt. Fl-ewwel sessjoni aħna għandna il-sfont u x-xejriet eh, fir rigward tal-pensjonijiet fl-Unjoni Ewropea Bażikament eh, nistaw ngħidu li l-ewwel hemm il-kwistjoni tal-istorja. Fil-passat aħna il sistemi tal-pensjonijiet tagħna fi żmien pereżempju l-età medja biex persuna tirtira għawek mux nitkellem dwar l-letta legali għal pensjonijiet, iżda nitkellem dwar it-naqis u għal daqstant kienem isu uh, gap ta' 18 snin għalix l nizdaw jiexu iktar uh, u għallura. Dan huwa l-isfont li per f'dan l-isfond ħafna stati membri għamlu riformi fil-pensjonijiet minħabba fek. Kwistjoni oħra, tieni kwistjoni dan huwa msemmi ħafna fil-pubbliku dan huwa id-demografija li aċċelerata għall parlament huwa konxu ħafna ta' dan, kelkom qatt ta' rapporti dwar din il-kwistjoni, il-messaġġ ewlieni ovvjament skont l-istat membru. Issa jista' jkun hemm ukoll xi tnaqqis iżda però dan ma jimplikax li l-labor force ukoll ser tinżel. Fatt ta' stati membri hemm xi ah, xem xi nkiseb ħafna mod partikolari fil-qasam ta' li jinvolvu n-nisa u din hija importanti ħafna permezz tal-istrateġija 2020. Tillet punt, il-krizi finanzjarja. Jiena naħseb li għan użajna il-kelma wake-up call. L-ewel użajnija għal skemi ta' fondi u għal periodu twil ħafna aħna ħsibna li dawn l-iskemi ta' fondi kienu ser jkunu qed jgħinu il-pressjonijiet kontradittorji tal-iskemi skemi ta' pensjonijiet Ewropej iżda biċċar il-kriżi finanzjarja u rriet li dan mhux ser mhux se tkun ħaġa faċli. L-iskemi eh, huma uh, bażikament uh, bażati fuq l-istess pressjonijiet li għandhom l-iskemi l-oħrajn. U mbagħad hemm kwistjoni addizzjonali ta' bħal pereżempju wara l-kriżi ekonomika fuq medda twila ta' żmien kien hemm ħafna qatt għal perjodu twil ta' żmien u dan ovvjament ser jikkrea xi problemi serji għal sistema li hija bbażata fuq kontributi għal ċertu benefiċċji ippermettu li nsemmi dawn it-tlet xejriet li identifikajna fil-Green Paper, iżda jina ser nsemmi xi ħaġa oħra Nixtieq nenfasizza f'dan il-kumitat. Ħafna stati membri implementaw riformi bazati fuq is-sostenibilità li huma importanti ħafna. Iżda irridu naraw li dawn ir-riformi kellhom impatt fuq uh, il-benefiċċji. Ir-riformi il Bażikament waslu għal sitwazzjoni fejn għal ċertu ammont ta' snin permettu għal pensjonijiet issa il-benefiċċji naqsu wkoll mod sostanzjali dan mhuwiex eh, neċessarjament l-istess f'kull stat membru. Din hija kwistjoni li Teħtieġ green paper biex nkun nista' naraw is-sitwazzjoni b'mod komprensiv. Jiena naħseb ukoll intom ser taqblu miegħi dwar dan li m'hemmx eh, sostenibilità waħda din hija sistema li hija tajba ma mhux sostenibbli fuq meda twila ta' żmien mhux se tkun tista' tagħti pensjonijiet tajbin iżda naħseb li rridu nkunu realistiċi u nistgħu naraw sitwazzjoni fl-Istati membri u wkoll l-obbligi soċjali lejn iċ-ċittadini tagħna. Hemm bżonn ta' sistema li hija sostenibbli l-istati membri jkollhom jagħmlu tibdiliet ad hoc u dan jista' jistgħu iktar pressjonijiet Allura il-benefiċċji huma importanti huma wkoll imsemmija fil-Green Paper. Permettuli insemmi l-14 il-domanda li hemm msemmija fil-Green Paper hemm l-aħħar eh, kwistjoni dwar il-gvernijiet Dawn il-kwistjonijiet kollha jistgħu jiġu miġbura flet oqsma. L-ewwel titratta kwistjonijiet strateġiċi tal-politika tal-pensjonijiet. Dawn huma kwistjonijiet li rridu nkunu ċari ħafna dwarhom. Dawn ma jaqgħux taħt ir-responsabilità tal-Unjoni Ewropea. Ħafna minnhom jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Istati Membri u allura meta nanalizzaw dawn il-kwistjonijiet strateġiċi aħna dejjem ngħidu mhux biss x'linja politika se nieħdu iżda wkoll x'tasbu li l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi bl-aħjar mod. Jiena għadni kemm attendejt konferenza tal-Presidenza Belġana ġewwa Liex u dan huwa eżempju ta' xi smajt hemmhekk. Kien hemm ammont konsidrevoli li ikun hemm xi direzzjoni ta' diskussjonijiet li kienu qegħdin jgħidu li jkun hemm xi direzzjonijiet lejn liema prinċipji u x'inhi eżattament pensjoni xirqa u x'għandu jkun x'għandha tkun il-rekwiżiti minimi għal dawn il-pensjonijiet. Sistemi ovvjament huma differenti ħafna bejn l-istati membri, iżda dan huwa eżempju ta' kwistjoni li qajjimna hawnhekk il-linja tal-politika iżda wkoll kif tikkontribwixxi l-Unjoni Ewropea. It-tieni kwistjoni se tratta l sostenabilità u kol hemm il-kwistjoni ta' kif nibbilanċaw il-ħin jaħdmu u ħin bħala pensjonanti wara li jusbitċaw x-xogħol. naraw ukoll tibdiliet fil-età ta' meta n-nies joħorġu bil-pensjoni, etc. U wkoll il-kwistjoni ewlenija hija il-kwistjoni tal-linked employment għaliex il-Kummissjoni hija konxja li r-riforma tal-leġiżlazzjoni tal-pensjonijiet hija ferm importanti għaliex tagħti sinjali lis-soċjetà wkoll lil min iħaddem u lil ħaddiema iżda dan mhuwiex biżżejjed il-politika tal-pensjonijiet għandha tiġi għandha taqa ta' ċertu aspetti oħrajn bħal per eżempju kondizjonijiet ta' xogħol u kol li bżonnijiet ta' nies li jaħdmu ammont twil ta' ħin iżda mhux noqgħod nidħol fid-dettall. Għal daqstant il linked employment huwa hija raba kwistjoni. Għandna żewġ oqsma oħrajn imbagħad fejn il-Kummissjoni tqajjem xi kwistjonijiet it-tini qasam jitratta l-mobilita u il-mobilita jusaf f'żewġ modi. L-ewwel il-kwistjoni tal-mobilità tal-fondi tal-pensjonijiet li hija mod ta' kif in-nies jappoġġaw il-mobilità tan-nies jekk ikunem hemm sessjoni ta' pensjonijiet li huma transkonfinali U kwistjonijiet oħrajn fuq il-regolamentazzjoni xirqa u it-tieni forsi intom iktar familjari ma' dan il-punt u għalli jirrizna siguraw li drittijiet tal-pazjenti jiġu rispettati u f'dan il-kuntest aħna nisperaw li konna xi tip ta' parir fil proċess ta' konsultazzjoni ta' kif namlu rimobilizzazzjoni tal-direttiva eh, li għadha waħla fil-Kunsill dan il-Kumitat u il-Parlament taw indikazzjonijiet ċari ta' fejn nixtiequ jaslu zda sfortunatament għadna ma minnix progress kbir ġewwa l-Kunsill għal daqstant aħna qajjimna domandi wkoll f'dan il-qasam u wkoll hemm seta kwistjonijiet fuq is-sigurtà eh, tal-pensjonanti u jien naħseb li din hija importanti ħafna. U għandha x'taqsam mal-esperjenzi li kien hemm fil-kuntest tal-kriżi finanzjarji. Jien mhux se noqgħod nidħol fi kwistjonijiet speċifiċi kollha mqajma hawnhekk iżda nixtieq insemmi xi punti. L-ewwel kwistjoni i li għanna ħafna sistemi differenti fl-Europa. U minnhom bħalissa huma regolamentati fuq livell Ewropew oħrajn mhumiex, oħrajn huma regolati ftit. Jien minni qed ngħid li jrid ikun hemm armonizzazzjoni iżda għandu ikun hemm regolamentazzjoni iktar sistematika ta' tipi differenti ta' kondizjonijiet u mhux biss dawk ibbażati fuq fondi eżempju, fuq livell Ewropew. U f'dan il-kuntest il-Green Paper ukoll qed fakkarna li il ġi 20 nagħmel impenja ruħu f'dan il-kuntest. Kwistjoni oħra, jekk aħna nqisu l-kwistjoni tal-pensjonijiet, eh, fondi tal-pensjonijiet, hawnhekk qed ninkludu nisa u rġiel anke jinstess li mhux neċessarjament jifmu il-fondi ta' pensjonijiet differenti madwar 50 skema differenti disponibli għal-jom jekk an anka jekk uħut minna huma ekonomisti jista' jkun li ma tifmux għaliex mhux faċli tifhem il-prodotti kollha fis-suq. għandu jkun hemm iktar għajnuna fir rigward tal-bilanċ bejn ir-riski eccetera ta' dawn l-iskemi u xinu l wall tal-Unjoni Ewropea f'dan kollu. Dawn il-prodotti huma importanti għafna potenzjali għall-Unjoni Ewropea. Then of course a very specific issue. This is Hemm ukoll kwistjoni speċifika dwar il-contribution schemes fissu u dawn eh, l-iskemi eh, jaqfu l-individwu u hemm ukoll il-bilanċ bejn riskju u l-affordability li tsir ħafna u ħafna iktar importanti u wkoll fuq l-iskemi ta' benefiċċju iżda mbagħad hemm b'xi periklu għaliex jista' jkun li e, min ħaddem jagħti dawn jagħti dawn il-pensjonijiet għal daqstant irridu noqogħdu attenti għal dawn il-sistemi. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' solvenza tnejn. Ir-regoli l-Unjoni Ewropea tat li l-nifisa dwar l-assigurazzjoni u dan għandhom japplikaw għal fond tal-pensjonijiet. Jiena naħseb li ħadd mhux ser jgħid li m'hemmx bżonn ta' eh, regoli ta' solvenza għal fondi tal-pensjonijiet. Aħna l-esti li nid-dibattu u l-esti li nqaw il-kommenti ta'kom. xaġa importanti ħafna. u naf li din il-kwistjoni u koll ħdimtu ħafna fuqa din il-kwistjoni i li jekk per eżempju ġaħat li għamil sponsoring ifalli. X'jiġri jekk min ħaddem li jkun iggarantixxa din il-pensjoni jaqa f'insolvenza. Nixtieq nikkonkludi dan il-punt u nsemmi xi kwistjonijiet oħra li huma xi ftit iktar riċenti u li għandhom xjaqsmu ma' situazzjoni fejn ir-riskju huwa iktar fuq l-individwu u din għandha xtaqsam ma' l-informazzjoni u ma' default schemes. Din għandha xtaqsam ma' situazzjoni l individwu jiffaċċja ħafna u ħafna skemi ta' pensjonijiet u dawn kollha għandhom in komuni li r-riskju jaqa' fuq l-individwu m'hemmx Eh, il-kwistjoni ta' min iħaddem li kun responsabli li l-individu. Għalda daqstan xini l-informazzjoni li wieħed għandu jkollu biex wieħed jieħu deċiżjoni tajba. Għandu jkun hemm xi għażliet li huma sikuri, ġifieri default options. ma teżistix fl-istati membri kollha iżda teżisti f'ħafna pajjiżi kwistjoni li mxim semija fil-Green Paper hija din. Nistaw najdu li aħna għanna naċċettaw Nistaw naċċettaw li kollox kull sistema nsejħu la pensjoni Per eżempju, pagament regolari sa sa tmiem ta' ħajtek. Din hija xi ħaġa li inti tieħu minn meta tirtira sa ma tmut. Hija din hija pensjoni, irridu niddefinixxu din x'inhi. Hemm ħafna punti eh, sistemi aħna nisom bħala pensjonijiet li forsi mumiex. Dawn huma id-domandi li qegħdin insaqsu, mhux se nagħti risposta issa. Nixtieq nikkonkludi u ngħid li din il-kwistjoni hija waħda wiesa ħafna. Kien hemm ukoll kritika minn xi ġurnalisti dwar din il-kwistjoni. Irridu naraw kanniex xi tip ta' korp li korrispondi għal dan l-approċċ holistiku komprensiv fejn dawk kollha involuti fil-pensjoni ħossu li l-Unjoni Ewropea għandha tingħaqad kollha flimkien u tkompli tiddialoga fuq kwistjonijiet ta' pensjonijiet u mbagħad hemm ukoll il-gvernijiet, l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Parlament, il-Kunsill, etc. L-ekosok dawn l-istituzzjonijiet kollha importanti li għandhom rwol importanti wkoll il-partners Ewropej, soċjali Ewropej u jew ma nissewx is-soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet, eċetera. Ser niqafaw u nixtieq ngħid li l-konsultazzjoni tispiċċa fil-15 ta' Novembru jiena konxju li dan iż għasir qasir wis għall-Parlament biex jagħti l-opinjoni tiegħu iżda nisperaw li ikonna xi opinjonijiet min-naħa ta' dan il-kumitat u dan ma jkunx wis wara din id-data ta' skadenza. Il-Kummissjoni għana li tirreagixxi dwar din il-kwistjoni. Iżda ovvjament il-Parlament, l-opinjoni tal-Parlament hija ferm importanti għalina u aħna inqarsu l-qudiem biex naraw eżattament x'inhu eh, il-parir tal-Parlament. Grazzi. Propost doni la parola. Grazie tassew. Dan nissuġġerixxi li jitkellem it-tieni mistieden tagħna mbagħad nkun nistgħu niftu diskussjoni għad-debattitu. Fisemlu ECD għandna Sur White House. Nixtielna dilu l-kelma biex irreġixxi għall-karta tal-Kummissjoni biex jatina l-opinjoni tiegħu dwar ir-riċerka u suġġerimenti speċifiċi minnaħa tal ECD. sur White House jozbu. Grazzi ta' se, Signora President. Jena naħseb nista nagħti tifsira ta' holistik. U il-kalim ta' qabli diskriva dwar kif il-skemma tal- kwistjoni tal-pensjonijiet hija maqsuma f'kasax differenti hawnhekk ngħidu Brussell. Però dan huwa minnu f'pajjiżi fejn jien ħdimt madwar id-dinja u minnu wkoll organizzazzjonijiet internazzjonali oħra. Fuq ECD għandna partit ta' ħidma fuq il-pensjonijiet privati, partit u grupp ta' ħidma għal politika soċjali naħdem għaliha u tipprova tkopri l-pensjonijiet, skema tal-pensjonijiet in ġenerali. U għalhekk jiena nappoġġa l-fatt li nsibu mekkaniżmu biex jagħti dimensjoni olistika. Din naraw illi il-fondi tal-pensjoni tkollhom ruol importanti biex eh, jagħti dħul lill-anzjani. Dokument tal-kellim ta' qabli dokument tajjeb ħafna. Huwa bbażat fuq dawn tliet prinċipji l-adekwatezza, sostenibilità u s-sigurtà. Issa, is-Sur Fisher għal li ju jaħseb li l-adegwatezza sostenibilità huma żewġ naħat tal-istess munita. Se jista' jkun hemm ukoll sistema ta' pensjoni instabbli soċjalment. Bl-istess mod jekk il-pensjoni tkun għolja wis u tiswa wis flus, mela allura aktar ma ddur dum ir-riforma aktar ma jkun hemm bidla malajr u ma tippermettix biex in-nies ibidlu l-aġir tagħhom dak li għandu xaqsam deċiżjonijiet tar irtirar ta' tfaddil qabel ma huma jaslu l-età ta' irtirar. Iżda bilanċ bejn l-adekwatezza u sostenibilità aktar muħet jonfoq fuq il-pensjonijiet aktar ma aktar wis probabbli dawk il-benefiċċji ser ikunu adegwati u bil-kontra. Kif sema kellim kelim ta' qabli hemm 14 il-mistoqsija fid-dokument u jiena mhux ħanoqgħod nitkellem dwarhom il-koll, imma l-mistoqsija numru wieħed dwar jekk l-Unjoni Ewropea trid tagħti tifsir aħjar tal-kunċett ta' adekwatezza jiena ngħid iva. L-adekwatezza tfisser affarijiet differenti skont ċertu persuni hemm min jgħid illi l-adekwatezza din. sakemm aħna jkollna età bassa rata bassa ta' faqar mela allura l-pensjoni tkun adekwata. Hemm min jgħid li għandna bżonn ta' rata ta' replacement. Hemm min jgħid li ninti tkun 60% tal-tħul ta' xometu huma jkun qegħdin jaħdmu, l-konvenzjoni tal-ELO tgħid tkun 40%. Approċċ partikolari li riforma tal- l-Kummissjoni ta' Riforma tal-Pensjoni fir-Renju Unita Adottati hija li tmur tistaqsi lin-nies hija tajba li nagħmlu hekk. Huma sabu illi persuni li għandhom tħul medju jgħidu li matul l-irtirar huma jridu l-istess flus li kellhom meta qed jaħdmu. Min għandu tħul baż qal li jridu aktar minn 100% il-medja kienet ta' 140% u minnu sinjur qal illi E, wieħed seta' jgħix binqas flus meta jirtira. U għalhekk kienu nħoġu benchmark ta' adekwatezza ma naħsibx li tkun e, limitata li nevitaw il-faqar fost il-persuni anzjani. Jekk naraw l-impatt tar riformi tal-pensjoni, kif semma Sur Fisher, aħna għadna l-pajizi ferba gruppi differenti billi rajna kif dan jaffetwa l-entitlements tal-individwi dwar pensjoni l-Awstrija, l-Ġermanja u l-Portugal fost il-membri tal-Unjoni Ewropea ma l-Ġappun u t-Turkija wkoll għandhom across the board cuts. Ġifiri, hemm l-istess naqis fil-perċentwal li applika għal pensjoni kollha tal ma' kemm jekk jaqgħu ħafna kif ukoll jekk jaqgħu ftit. Aħna wkoll kellna bosta pajjiżi li provaw saħu l-konnessjoni bejn il-pensjoni meta huma jaħdmu e, skużawni, pensjoni meta huma jirtiraw u tħul meta huma jkunu qegħdin jaħdmu l-Italja, l-Ungerija, Slovakkja daħlu f'din kategorija u qegħdin jimxu għal sistema ta' aktar konnessjoni aħjar bejn il-pensjoni u t-tħul. Issa dan ma tantx jinvolvi distribuzzjoni ta' tħul intraġenerazzjonali. Il-kategoriji l-oħra fejn hemm riformi hemm bosta pajjiżi li kellhom tnaqqis fil-benefiċċji. huma proteġu lil min jaqla ftit flus fil-Finlandja, Franza u l-Iżvezja jaqgħu f'dan il-grupp. Faħarnet hemm xi pajjiżi illi kellhom żieda fil-benefiċċju tal-pensjoni imma miraw dan eh, din iż-żieda fuq min jaqla ftit il-Belġu, Repubblika Ċeka u il-Renju Unit. Jiena naħseb dawn il-pajjiżi ppruvaw jaħarbu minn dan il-bilanċ bejn l-adekwatezza u sostenibilità billi jimxu lejn sistema ta' pensjoni eh, li tagħmel distribuzzjoni aħjar, jimmiraw benefiċċji aħjar fuq persuni li meta kienet jaħdmu kienu jaqalaw ftit. Jekk naraw il-pajjiżi tal-OECD ġenerali, fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, Repubblika Ċeka u l-Olanda għandhom l-inqas faqar fost l-anzjani jaftit inqas fil-Kanada u fil-New Zealand binqas minn 4%. Imma dawn huma pajjiżi wkoll illi jonfqu ftit fuq il-pensjonijiet fir-Repubblika Ċeka 7% ta' dħul nazzjonali, fl-Olanda, fil-Kanada u fil-New Zealand hemm 4 5 tal dħul nazzjonali. Allora possibbli li wieħed jaqgħad dawn l-affarijiet. Issa hemm il-mistoqsija wkoll dwar l-adegwatezza u x'tifsir irridu nagħtu li l-adegwatezza. Jiena naħseb li rridu nistaqsu wkoll kif nistgħu nfissru sostenibilità għaliex jiena naħseb illi din tfisser affari differenti għal personi differenti. Naħseb li dan il-kunċett mhux mhux daqshekk ċar. Hemm rwol għall-għażla pubblika fih dan ċertu pajjiżi, ċertu pajjiżi jridu li jkollhom eh, pensjonijiet aħjar, lesti li jħallsu taxxi l-kontribuzzjonijiet, hemm pajjiżi oħra li għandhom opinjoni differenti. Daqstant rridu medja hawnhekk. F'waħda mis-slajd tas-sur Fisher stajna naraw illi tneqis fil-benefiċċji tal-ġejjeni għandhom rwol ewlieni biex fil-ġejjeni ikun hemm sostenibilità. U hawnhekk hawn il-kwistjoni ta' adekwatezza illi ser tarġa' tfetx. Jekk naraw id-dejta ta' 30 sen ilu il-faqar fost l-anzjani kien għoli ħafna jina naħseb li l-politika soċjali n-nexira tikseb ħafna f'dan ir-rigward. Kiku wieħed kien fil-passat meta wieħed ikun anzjan u probabbli ser ikun fqir, imma dan m'għadux il-każ, imma jista' jsir realtà fil-ġejjieni. Sa fil-dokument li nollu l-età ta' irtirar, l-età effettiva, jiena naħseb dan huwa l-iktar mod mhux kiefer kif aħna nistgħu nagħmlu dan. Fit-19 il-stat membru rajna illi rata tal-pensjoni kienet qed tinżel 60 70 80 u 90 fil-1999 62 u nofs kienet l-età għall-irġiel mbagħad il-pensjoni, l-età tal-pensjoni għalli ċiftit minn dak iż-żmien hemm ħafna pajjiżi li diġamlu leġislazzjoni hawnhekk għal żieda fil-età fil-ġejjeni u għalhekk kienet 64 għan nisa u l-irġiel fl-2050 din hija l-età medja fl-Unjoni Ewropea. Jider li ser ikunem hemm xi żieda fl-età imma anke fejn hemm din iż-żieda mhix biżejjed biex tibbilanċa l-effett tal-ħajja dejjem titwal. L-irġiel ser jgħixu sentejn oħra xorta waħda ġifiri ser ikollhom sentejn aktar fl-irtirar sal-2050 u n-nisa sena u nofs sal-2050. Jekk nara pajjiż individwali mela allura għall-irġiel nistgħu ngħidu illi eh, fir-Repubblika Ċeka u f'Danimarka qegħdin naraw ukoll illi hemm 14 il-pajjiż fejn kull età ta' pensjoni tinbidel u dan mhux qed iżommu mal-pass tal-ħajja li dejjem titwal. Dak l-għandu xaqsa minn nisa 11 il-pajis illi għadhom ma stabilixxewx dan għan-nisa. Hemm xi pajjiżi illi għażlu illi jaqdu l-benefiċċji mal-istennija tal-ħajja. U rajna li kien hemm xi aġġustamenti awtomatiċi fil-Finlandja, fil-Portugal, fl-Italja. fil finlandija fil portugal fl italja u b'saħħithom ukoll fil-Ġermanja, fl-Ungerija u fil-Repubblika ta' Slovakkja. Biex nikkonkludu, jiena nixtieq nifra li nifassal dan id-dokument interessanti, nisib ħirqan biex ikonna l-partijiet interessati involuti u jwieġbu għal dan u nittama l-OCD e kun involut ukoll fil-xogħol analitiku hekk kif sejrin niddiskutu fil-ġejjeni grazzi tassew. Grazzi għal dan iż-żewġ prezentazzjonijiet tagħkom. Jiena nissuġġerixxi li issa niddiskutu dwar dan is-suġġett nixtieq ngħaddi l-mikrofonu r-rapporter is-Sinjura Oyman Reuten. Anke jekk skont l-aġenda ma kenniex namlu hekk. Aħna ma solvejniex il-konflitt ta' kompetenza mal-Kumitat Ekon u għalhekk ma nistgħux nikdbu b'mod uffiċjali u għalhekk ma jinsabx fuq l-aġenda. Issa jiena nittama li kif ġara fil-Kumitat Ewlieni ma noqdux niġġieldu dwar dan. L-Onorevoli Hojmen Rojta nubbat is-Sinjura Castex. Grazzi tassew, Sinjura President. Jiena nittama Naħseb li tkun ideja tajba jekk aħna ta' kinti ta' tiżgura li f'dan il-fajl partikolari tkun il-Kummissjoni bħala naħa soċjali li kolla t-mexxija hawnhekk u aħna nżommu t tagħna wkoll. Jekk il-Kumitat Ekon jiddeċidi li jagħti opinjoni jiena m'għandi xejn kontra dan. Jina naħseb il-membri hawnhekk ikunu ta' bilħaq. Kuntenti li ma' mal-membri tal-ekon l-ewwel qabel kollox. It-tieni kummenti. Il-fajl tal-pensjonijiet huwa fajl wiesa u mifrux. Jena naħseb irridu natu aktar ħin biex nidiskutu dawn l-affarijiet fosna hawnhekk. Għaliex hemm ħafna differenzi kbar bejn l-istati membri. Jiena wetkom illi ser niprofa nikopera kemm jista' jkun magħkom u nistieden il dawk il-persuni illi għandhom xi idea ġodda biex jitkellmu dwarhom, jgħiduli bihom biex bekk aħna inkunu nistgħu ndaħluhom f'rapport. Jiena naħseb illi meta aħna mmorru għand il-Kumitat Soċjali ma rridux illi jkollna idea mħawda li m'hemm xejn ta' sugu fih jina rrid illi ikonna linja waħda linja tajba illi aħna noħorġu biha minnaħa ta' dan il-kumitat. Signora President, il-personijiet għandhom sfond soċjali, għandhom sfond budgetarju wkoll, l-sfond monetarju. Jekk naraw l-sfond soċjali, din mhix biss kwistjoni li aħna naħsbu li l-pensjoniet huma importanti ħafna li nisirdu jkunu jistaw jiexu permess tal-pensjoniet tagħhom. Imma ukoll u dinja xi ħaġa li qed titqajjem spiss fid-dinja tal-lum, f'soċjetà soċjetà tal-lum. Il-pensjonanti il irridu jiexu b'mod deċenti u dan m'għandux jisir għad detriment taż-żgħażagħ pereżempju, jekk naraw ir-Rumanija jew pajjiż bħal Bulgarija. Fejn għal kull persuna rtirat għart kollok żewġ persuni li qegħdin jaħdmu, il pisa hawnhekk fuq in-nies huwa inkredibbli. U din il-ġenerazzjoni illi daħlet issa fis-suq tax-xogħol, din il-ġenerazzjoni trid tirrealizza illi aħna ma rridux nasbu li dejjem nistgħu noqogħdu niddependu fuq dan il dħul fil-ġejjini tagħna. Irridu nqisu wkoll il-popolazzjoni eh, li qed tixjih kif nistgħu inwafqu sistemi illi ser ituna pensjoni deċenti. Dan huwa l-isfond soċjali. Tieni punt. Isfond budġetarju. Dan ser wassani għal kwistjonijiet monetarju wkoll. L-ewwel mistoqsija irdu nistaqsu u l-Unjoni Ewropea trid titratta tal pensjonijiet jiena jkolli ngħid iva l-Ewropa hija meħtieġa l-pensjonijiet għaliex aħna rridu niżguraw illi l-persuni jkunu jistgħu jżidu l-mobilità tagħhom. Pereżempju jekk persuna tistudja f'pajjiż partikolari u mbagħad tmur f'pajjiż ieħor biex taħdem, pereżempju, huma jrid ikollhom aċċess mhux biss għal pensjoni tal-istat fejn hemm koordinazzjoni li qed isseħħ, imma jrid ikollhom aċċess ukoll għal pensjonijiet privati. U għalhekk aħna rridu namlu ġestjoni ta' dan, irridu namlu kondizjonijiet minimi biex kull pajis kun jista' jkun f'konformi ma' dawn il-kondizjonijiet u dan jippermett il-mobilta. Tininet. Mhux biss minħabba l-mobilta, imma wieħed irrit ikun jista' jagħmel trasferiment tal-pensjoni tiegħu, il-pensjoni li inti faddalt b'mod volontarju minn jeddek għaliex dan huwa pagament imdewwem, salarju imdewwem li jiġi aktar tard pereżempju. L-Qorti tal-Ġustizzja diġà qalet xi ħaġa simili. Irridu nitkellmu dwar dan, dwar portabilità, il-trasferibilità, kondizjonijiet simili, kondizjonijiet simili għal min jgħix u jaħdem f'pajjiżi differenti. Din hija kwistjoni soċjali, imma hija wkoll kwistjoni budġetarja u monetarja. Għaliex? fi stadju fejn kollox qed jiġi finanzjat ejjew naraw għaxar snin oħra, per eżempju, jekk taħsbu illi kollox ser ikun niffinanzjat mill-PS jugo, mela allura l pensjoni mhux ser tkun biżejjed. Dan ser ikollu impatt fuq il-munita. Nittama, naħseb li ser tkun l-euro, faċar snin il-pajjiżi kol Ewropew ser ikollhom l-euro, dan ser ikollu effett fuq il-stabilità tal-euro dan diġa qed naraw Fid-diskussjoni li kellna mal-Greċja, pereżempju, hemm impatt. L-età tal-pensjoni għandha impatt. Dan ma jfissirx li l-affarijiet iridu jsiru bl-istess mod fl-Ewropa fir-rigward tal-pensjonijiet, ma jfisser li jridu hemm ftejjim dwar ħafna valuri, dwar bosta standards. Urdu naraw kif aħna nistaw nibnu is sistema tal-pensjoni madwar dawn il-valuri. Dan kollu japplika u koll għall-autoritajiet tal-pensjoni. Għanna leġislazzjoni li għadna kemm adottajna fjannar. Eh, u fjannar aħna ser ikon opportunità biex natu kontribut. Din hija ħaġa li dun nintrattaw fuq livell Ewropew, tinni net irdu naħdmu flimkien mal-Kumitat Soċjali. Aħna ma nistawx naqbdu namlu dak il-qed il-Parlament tal-Olanda illi dinija kwistjoni nazzjonali aktar ma jaddi żmien aktar hemm aspett internazzjonali marbuta ma' dan u jiena kontenta illi naħdem id fit ma' min għandu xi ħaġa jgħid. Ovvjament irridu nżommu mal-linja li adottajna fir-rapport u ma li dan jgħin il-kumitat. Grazzi. Grazzi tassew, issa signora Castex, un bat is-sur Njura Turnan. Grazzi tassew, Signora President. Jina u kol nittama li il-Komitat tal-Impik ser ikun il-mexxej. U nittama u kol li jekk aħna ser inkunu minn ta' qoddim serna nieħdu approċ uman u kol għal-pensjonijiet mardux nħarsu biss li il-perspettiva tal-kontabilità li kiku normalment il-komitat tal jkun ħares leħ dan l-aspet. Dan għaliex għanna l-proposta tal komissjoni u huma fil-fatt qegħdin jissuġġerixxu li aħna inħarsu lejn din il-kwistjoni b'mod matematika u anki statistika, statistikament. Issek aħna nkun qed nagħmlu hekk ikun hemm proġezzjonijiet tbassir statistiku matematiku jiġu preżentati bħala tbassir. Issa, biex natu titwila jew inkunu kapaċi ngħidu x'inhu r ratio bejn il-popolazzjoni attiva u dik inattiva fil- fl-2060 hija xi ħaġa ferm diffiċli u komplessa. Hija diffiċli speċjalment meta inqisu li dawk li ser ikunu attività popolazzjoni attiva dom laqas biss twildu il-rata ta' twellit ser tiżviluppa fl-Ewropa bħalissa tnaqset fl-istati membri, speċjalment l-istati membri l-ġodda u għalhekk aħna maħniex f'pożizzjoni li ngħidu li jekk din il- il-rata baxxa ta' twelit fl-Ewropa hux ser tkompli minħabba l-fat li ma nafux hekk dawnu mhumiex raġunijiet finanzjarji jew inkella minħabba l-fat li l-familja il-koppja qed ikollha tfal aktar tard matul il-relazzjoni tagħhom. Għalhekk il-riforma ta' sistema tal-pensjonijiet għabbażi ta' dawn iċ-ċifri hija ferm diffiċli. Meta niġu għar-ratio ta' xogħol, għal darboħra dinja bbażata fuq ir-rata tal-impjieg u tal-qat. Jekk aħna nibbażaw iċ-ċifri tagħna jew it-bassir tagħna fuq il- rata ta' impjieg bħalissa x'aktar xajkolna eh, ħankunu għedin qegħdin ninżidu ir-rata ta' popolazzjoni aktar nisser ikollhom bżonn jaħdmu l-anzjani anki n-nisa. għanna għandna wkoll xenarju ta' bazzat ibbażat ukoll fuq impjieg sħiħ. Issa, jekk dan kollu ikun matematiku bazat fuq ir-rata ta' impjieg, dak il-każ qed nuru li aħna mhux qed naħsbu dwar il-possibilità ta' pensjonijiet li jirċievu finanzi minn sorsi oħra aktar milli l-kontributi ta' sigurtà soċjali jew salarji. Min issa sal-2060 aħna nistgħu nbassru sorsi oħra bħal pereżempju uh, il- valur mizjut tal ġit Din hija biss eh, ipotezi li ma nsibuwiex imniżla fil-Green Paper. Allura jista' jkun hemm sorsi potenzjali oħra biex jiffinanzjaw il- pensjoni. Allura l-approċ li ħadna hawnhekk hija bażata fuq il-tul il-ħajja u anki l-età tal-irtirar mix-xogħol. Mbagħad hemm ukoll kwistjonijiet ta' life cycle attiva, ċiklu tal-ħajja attiv, u għalhekk l-affarijiet iridu jsiru kemm xejn differenti. forsi tajb li kolna viżjoni aktar ġenerali fuq il-ħajja attiva, ġifri kemm il-sena naħdmu, pero għabbażi ta' volum u mux leta ta' l-irtirar l-età effettiva. Hemm ukoll punt ieħor il-Kummissjoni tista' tipprovdilna, l-Kummissjoni tista' tatina tbassira bażi ta' eh, mezzi ta' ħajja attiva bażi tal-flessigurta, kif nistgħu nassikuraw li l pensjoni huma fattibli fi żmien meta individwi jew il-ħajja ta' individwu attiva hija bbażata fuq taħlita ta' xogħol, għat u taħriġ. Punti. Għalek, kif nistaw nassikuraw li dawn in-nies li għandhom fażijiet differenti fil-ħajja attiva tagħhom ħajrċivu pensjoni fl-aħħar mill-aħħar. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-aspettività tal-ħajja kemm wieħed ser jgħix, din hija xi ħaġa li jiena tħassibni daqsxejn. Jider li hemm il-donna l-ħajja edha titwal minn kija dak qed jgħidu n-nies, però naħseb li tajb li inkunu marfa aktar dwar il-ħajja u t-tul tal-ħajja forsi din hija idea li l-Kummissjoni tista' tipprovdin aktar informazzjoni dwarha aħna qed nitkellmu fuq l aspetti il um, kemm wieħed ħajdum mħaj. Fuq min qed nitkellmu issa, x'tip ta' xogħol jista' jwassal għal ħajja aktar qasira ta' individwu. Jekk wieħed jieqaf jaħdem ta' 60, x'inhi l-aspettività ta' ħajtu, kemm ħajdum mħaj? Jekk wieħed itemm ix-xogħol ta' 65 sena, kemm ħajdum mħaj? Jekk wieħed item ħajtu item ix-xogħol ta' 67, xi ngħidu mbagħad? Aħna nafu li x-xogħol bejn 55 u 65 huwa e, iktar qibes u anki jaffettwa e, l-bqija ta' xiġri fil-ħajja tal-bniedem. Differenti meta wieħed jaħdem bejn 20 u 30 sena, e, l-affetti ta' xol fuq il-ġisem ma' differenti, ġifri dawn huma affarijiet li aħna rridu nikkonsidraw biex nħorġu bil-bidejat realistiċi. Is-Sinjura Turinan u mbagħad is-Sur Kofferati. Iva naħseb kien interessanti ħafna, e kif konna naqraw dan din il cream Paper nata l-Kummissjoni, u ta' bilħaq iqajmu ħafna kwistjonijiet importanti għal futur tagħna u ta' bilħaq naħseb li kif qalet tajp ir rapporter kif semmit ir rapporter hemm ħafna punti ta' interess li ħna rridu nittrattaw fuq livell Ewropew. Jena naħseb li dan huwa eżerċizzju li rridu niddefinixxu r-rwol tal-Unjoni Ewropea dak li għandu x'jaqsam dan il-suġġett u anki l-valur miżjud li l-Unjoni Ewropea tista' tati għal dak li hu l-pensjonijiet, speċjalment dak li għandu x'jaqsam ma' sigurtà, flessibilità u anki rispett għad differenzi li jem għaliex dan l-eżerċizzju tagħna ma rridux irridu noqdu attenti li ma nkissrux dak li diġa qed jaħdem. It-tieni net naħseb li din il-Green Paper għandha punti tajbin ħafna fuq l-element ta' sostenibilità u fuq is-sostenibilità ma torboġ daqshekk tajjeb bejn xogħol xogħol aħjar il-qasma tax xogħol, inklużjoni ta' teams u x'inhuma l-effetti ta' dan kollu għaliex aħna mhux qegħdin nesploraw eżattament x'ifisser dan għas social welfare u għall ekonomija Din hija xi ħaġa li forsi tista' tiġi eżaminata u msemmija f'dan il-Green Book. Imbagħad għandna punt ieħor, irtirar flessibbli u approċ individwali għas sitwazzjoni tal-individwi. Dan huwa punt importanti wkoll għaliex inti tkun tista' ħedim ta' ħajtek kollha u waqaf tal meta jkollok 55, pero inti tista tibqa taħdem sa 75, jiddependi mill-individwu, x-xogħol li inti kont qed titratta miegħu. Il-mistoqsija l kummissjoni i kif intom qed taraw l-prol tal-Parlament meta waqaftu data ta' skadenza daqshekk kmieni. Intom tkellimtu ftit dwarha, però għal dan is-suġġett tant importanti naħseb tkun ħaġa utli li jkollna aktar ħin biex naħdmu fuq dan il-punt. Issa, għal rapporter, naħseb tkun ħaġa interessanti li nesploraw fuq dan is-suġġett għaliex il-kompetenzi huma bbażati ħafna fuq livell nazzjonali biex ikun hemm korporazzjoni estensivi mal-parlamenti nazzjonali. Din tista' tkun idea. Forsi anki fl-ispirtu ta' trattat ta' Lisbona. Għalek forsi dan jista' jkun punt li nistgħu nagħmlu bħala kumitat ta' impik, però jiena ħerqana li nisma' dibattitu ferm importanti għall ekonomija futura u anki għal koerenza soċjali. Grazzi. Ehm, Monsieur Kofferati, puis Monsieur... Is-sur Kofferati, unbat is-sur Eri. Grazzi tas-sur President. Jena naħseb li għafferm importanti li nitkellmu din il-kwistjoni tal-pensjonijiet f'din il-Green Paper għaliex dan is-suġġett huwa wieħed mill-aktar suġġetti delikati u mhux biss illum imma anki fi snin u fi żmien li ġej. Huwa wkoll ferm diffiċli dan l-approċċ għaliex aħna qed nitilqu minn kundizzjonijiet li huma differenti li huma l-frott ta' stejjer, stejjer soċjali wkoll u mhumiex l-istess. Allora li nimmaġinaw forum supplementari ta' evoluzzjonijiet ta' sistemi ta' pensjonijiet li iridu jitqarbu fl-imkien fi żmien Dan huwa neċessarju, però ikolli ngħid li oġġettivament huwa diffiċli għalhekk naħseb li illum huwa tajjeb li il-Kummissjoni edet flimkien is-sostenabilità ma dik ta' kemm xira. Għaliex ta' sikwit dawn iż-żewġ elementi ġew separati. U għalhekk ħolqu zbilanċi fin-nefqa pubblika u fuq kollox fil-parti soċjali tan nefqa pubblika Umbad dawn kienu problem li wieħed sabhom diffiċli biex insolvuhom, però ma kwistjonijiet elementi li jiena f'din id-deċiżjoni naħseb li rridu nkomplu niddiskutu bid-dettall. Il-Kommissjoni għazlet it-triq ta' ħafna mistoqsijiet fejn għalihom rridu nsibu tweġibiet min-naħa tal-interlokuturi għalhekk jiena hawnhekk nixtieq nagħti xi eżempji b'suġġerimenti ta' malajr. Meta aħna nitkellmu dwar qatt iridu nżommu f'moħħna wkoll fuq indikatur dinamiku. Mhux każ li llum aħna nitkellmu dwar is sistema tal-pensjonijiet għax f'waqt kriżi kbira bħal dik li qegħdin għaddejjin minn ġofija, is-suġġett sar ħafna iktar diffiċli minn senin ta' qabel, minn naħa l-oħra hemm l-effetti ta' tul il-ħajja, l-ħajja li għedha titwal u dawn qed iwasslu li il-punt ta' bilanċ, ġifir il-bilanċ bejn daw il-flus li jkunu tress u anki jew ikunu kumulaw ruhom matul il-ħajja jitbidlu b'mod kostanti. Għalhekk hawnhekk aħna rridu inħarsu lejn evalwazzjonijiet li m'għandhomx konklużjoni jew soluzzjonijiet drastiċi jibsa meta wieħed jintroduċi elementi ta' organizzazzjoni, però jrid ikun flessibilità. Meta aħna nitkellmu dwar sostenibilità ma nistgħux ninjuraw fenomenu wiesa bħal dak tax-xogħol illegali li ineħħi il-sistemi ta' pensjoni kwota li hija għolja f'dak li pensjoni, is sistema legali kiber matul l-snin u dan huwa differenti minn pajjiż għal ieħor, però għandu effett negattiv li wieħed irid jindividwa u anki jara kemm qed seħdin din il-ħaġa. Għalhekk huwa neċessarju mhux biss inħarsu lejn kemm wieħed qed jagħmel flus matul il-ħajja, però anki nqedu ordni fuq il-kondizzjonijiet fejn matul il-xogħol ta' kuljum wieħed e, e, e, ikollu jalloka il-pensjoni. irridu nqodu attenti li naraw li ma mmurrux lura l-modelli antiki li kellna, però jekk il-kapitalizzazzjoni ser tkun l-istruttura il-bażi ta' sistema li jmiss tal-pensjonijiet, dak il-każ aħna rridu inkunu marfa minn issa li il-pensjonijiet mhux se jkunu biżejjed biex jagħtu għajnuna biżejjed lill individwi għalhekk irid ikollna tliet pilastri pilastru pubbliku bbażat fuq il-kapitalizzazzjoni, pilastru ieħor privat li ġej mill mill-fat li wieħed iġemma, ġifri jinqata mis-salarju, ġifri l-kumpanniji jaqtaw parti mis-salarju tal-impjegati tagħhom u jpoġġuhom il-bank bħala parti mill-pensjoni u mbagħad ikun hemm ieħor ikun hemm pilastru ieħor intib ta' inċentiv li ħajkun neċessarju ġifiri li wieħed ifaddal għalih innifsu għaliex forsi wieħed għażla personali tiegħu jixtieq li ikollu biex ikollu vantaġġ fiskali eh, wieħed jista' ifaddal jew le. Ġifri hemm tliet pilastri, ġifri self personali wkoll f'tfaddil ehm, personali, skużawni. Iġfiri dawn l-affarijiet ma domx kif kienu bħal qabel, hawnhekk m'għandniex il-mobilità ta' ċittadini Ewropej. Hawnhekk qed nitkellmu dwar fenomenu ta' mobilità li qed jikber ta' nies li ġejjin minn barra l-Ewropa qegħdin jaħdmu hawnhekk u mbagħad jerġgħu lura f'pajjiżhom blan li ovvjament jaqilgħu parti mill-pensjoni minn pajjiż Ewropej. Pero jirċivu l-pensjoni bat f'pajjiżhom. Dawn il-pajjiżi, dawn l-individwi ser jiżdiedu. Għaliex anki jekk ix-xejra e, e, e, demografika Ewropea ser titbiddel, dawn l-effetti ħanaraw minna 20-30 sena. Ma naħsibx li l-Ewropej ser ikollhom aktar tfal milli kellhom f'dawn l-aħħar sin. Prek dan iseħħ l-effetti pożittivi ser ikunu verament il-bot. Allura tajb li nżommu f'moħna li għal ħafna snin solvejna l-problema demografika bil-kontribut tan nies li twildu f'pajjiżi oħra u qegħdin jiġu hawnhekk fostna Pero ħafna minnhom mhux ħajibqgħu hawnhekk fostna, ħafna minnhom ħajkunu jridu jirritornaw lura lejn pajjiżhom allura irridu nħarsu b'mod aktar wiesa. Grazzi.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 kemm il-kwistjonijiet kif ukoll il-proposti iwasluna għal aktar kwistjonijiet. Jiena ma naħsibx li li jħagġa utli li kif qal is-Sur Kosta, ġifieri li, li nieħdu jkollna approach bookkeeping, noqogħdu nizlu dak kollu li jintnefaq li jsir. U ppażat fuq tradizzjonijiet Ewropej jew sistema ta' provvidenza Bismarck Ewropea jew xi ħaġa simili. Però fil-kompetenza globali aħna għandna kompetituri b'approċċi totalment differenti biex jitrattaw il-ġit tal-pensjonanti specialment l-Azjatiċi, l-Amerikani, jew inkella l-Latini, l-Amerika Latina. aħna forsi nistgħu nkunu kemm xi aktar kreattivi. Inħaltu kontributi jew id-dikotomija tal-kontributi u l-xjuħija li taqqat flimkien kemm il-mistoqsijiet fuq ukoll il-proposti hemm mażli toħra. Hemm il-kofinanzjament, il-ħlas tat-taxxa, il-kontributi, jekk aħna fil-fatt inħarsu li l-kontributi u ix hija dawn huma tnej marbuta ma' dawk li jaħdmu mod legali u jħallsu l-kontributi tagħha, jħallsu it-taxxa tagħhom. Però mbagħad għandna pajjiżi Ewropej oħra li għandhom rata ta' impjieg baxxa ħafna. Għalhekk imbagħad din il-loġika ma naħsibx li taħdem, rridu nsaqsu dwarha, speċjalment jekk għandna xogħol illegali. u anki rridu naraw li di mhix proċedura biz demografika li għandna, però ser ikun hemm ta' nies li dejjem meta' tikber li ser ikun taħalsu kontributi jew ħajkun taħalsu kontributi baxxa ħafna l-Ewropa. U mbagħad il-benefiċċji ser ikunu qegħdin jappoġġjawhom. Dina waħda mill-problem prinċipala. Dina ma naħsibx li huwa daqshekk evidenti u fil-fatt li hija mistoqsija jekk dan l-unika approċċ jew inkellek għandix inżidu l-età ta' meta wieħed jieħu l-pensjoni jew inkella l-età tal-irtirar. Għaliex din l-approċċ ta' bookkeeping ma naħsibx li jieħu konsiderazzjoni eh, riski soċjali oħra meta pereżempju inbidlu sistemi tal-pensjonijiet. Ftit ilu fi Franza għaw ah, kien hemm dimostrazzjoni qawwija u anki fi pajizi Ewropej oħra, nistgħu ngħidu li minn hawn ftit ta' żmien ieħor huma ser ikollhom jaffaċċjaw problemi, speċjalment meta ħajkun hemm reformi, ħajkun hemm oppożizzjoni kbar min-naħa ta' soċjetà. Għalhekk jiena nagħti merħba lill prezentazzjonijiet li jgħidu issa iva wasal iż-żmien li indawru l-folja u nutilizzaw konferenzi li possibli fejn partit kolla interessati kunu mistiedna u nifmu flimkien li din is-sitwazzjoni ma diċ iktar sostenibli, pero għalissa il-pożizzjonijiet preżenti għadu minn beda ħafna minn xulxin. Anki sistemi huma bedi minn xulxin. Kwistjoni preżenti oħra imma dwar 14 stat membru Ewropew li qed jiddiskuti il- il tal-budget u anki l-effetti ta' sistemi ta' pensjonijiet differenti Dak li qed profan nfisser u li uħut mill-istati membri reċenti dawk li għadhom kif issieħbu qed jippruvaw jaħolqu reformi fil-pensjonijiet u qed jippruvaw jintroduċi sistemi ġodda bħal pay as you go. U fil-fatt mbagħad din part din il-parti mhix ser tkun parti mill-budget, però għalhekk qed ikollhom ħafna eh, disgwit fuq dan l-approċ. Mux ser ikun faċli biex wieħed imexxi din il-proċedura. Fil-fatt dan huwa dibattitu li insibu ħafna minn ta' qoddim fuq l-aġenda u fil-fatt anki l-kondizjoni tal-krizi mhux ħar ikunu qegħdin tejbu l-affarijiet, anzi ħar jħolqu effetti negattivi fil-kompromess. Dak li għandu x'jaqsam ma l-età ta' meta wieħed jirċievi l-pensjoni dan ma semmix dak li semma fil-programm tal-IPP il- l-età flessibli għal meta wieħed jieħu il-pensjoni naħseb li għandu jkollha sistemi ta' default rridu naraw meta wieħed jistax jazel eh, li jirtira qabel biex ikollu forsi inqas pensjoni jew inkella biex ikollu pensjoni aktar orja jirtira aktar tard fi żmien u bekk wieħed joħloq bilanċ bejn dawn iż-żewġ għażliet. Il-politika tal-familja u kontributi oħra, kontributi oħra li jistgħu jinfluenzaw l-effiċenza ta' tali sistemi dawn ma semmewx lanqas u għalhekk il-mod kif qed nara l-affarijiet jien u li qed għandna ħafna mistoqsijiet pendenti u ħafna iktar mistoqsijiet se jitqajmu fid-dibattitu u li ser inżiduhom ma' dak li diġà fil-fatt għadha kif qalet il-Kummissjoni. Għalhekk jiena nixtieq nappoġġa dak li għadha kif dak li qalu fil-parlament fil parlament Issa, b'dak li sama konsultazzjoni li ser tkompli sa' 15 sa' novembru. Iva jina naqbel għandu jkonna periodu aktar twil. Aħna fl-IPP nixtiequ wkoll Ikolna smieħ fil-bidu ta' Deċembru nixtiequ nipproponu fis-simna u fisem il-Kumitat biex intawlu din id-data ta' skadenza sabiex bekk aħna nkunu nissaw nestendu l-ambitu tal-konsultazzjoni. U aħna nkunu għedin nipparteċipaw b'mod attiv. Is-sinjura Sinjura Jazloviska bat għanna membru ieħor. Do grupy niepoprawnych optymistów. Grazzi. Jiena ottimista unemmen li meta il-Kommissjoni tkun edha tiddiskuti ma l-Komitat tal-Impjek, aħna ser nkunu irrebbieħa hawnhekk għaliex meta nħarsu lejn is-soċjetà li qiegħda tixxieħ parti minn din id-dibattitu tal-pensjonijiet ma tinkludix Eh, ma tinkludix punti dwar il-mortalità. Għalek, nistaw nejdu elementari distribuzzjoni fil-sistemi tal-pensjonijiet, specialment minħabba l-fat li rata ta' twelid baxx jista' jkollha effetti negattivi. U f'dak li għandu x'jaqsam ma rappresentazzjoni, naħseb li hawnhekk għandna daqsxejn ta' problema, hemm viżjoni parzjali dwar il-bilanċ tal-ħajja u x-xogħol u naħseb li din mhix ħaġa ġusta, speċjalment lejn individwi li għandhom ħafna tfal fejn imbagħad it-tfal fejn il-ġenituri normalment eh, jirtiraw jirtiraw kollhom pagi baxxi għaliex normalment huma n-nisa li ma jaħdmux għaliex ikunu għadu d-dar jieħdu ħsibu lidhom. U dan huwa punt importanti ħafna rridu nqisu Pero jina imħasseb iktar dwar opinjoni oħra tal-Kommissjoni li qed titkellem dwar dan ir rizita kemm xi ħaġa tkun xirqa. Qed nitkellmu nqas il pensjonijiet milli qed nitkellmu fuq il pensjonijiet milli l-kwalità tal-ħajja għandna kapitlu 5 fejn il-wieħda mill-prioritajiet tal-Parlament i li ikolna metodu wieħed ta' ħidma għal meta inqablu l-sbilanċ pubbliku għaliex fil-fatt din titqajjem bil-kbir fil- setturi ta' sigurta soċjali f'pajjiżi membri differenti. Il-pensjonijiet u l-obbligi tal-pensjonijiet għandhom ikunu koperti. U hemm ukoll ħtieġa li innaqsu l-livell ta' riskju. Ma jridx ikollok sanzjoniet li japplikaw lejn l-istati membri li jaddu jaqbżu il-limitu massimu permess. Għalek, aħna rridu naraw l-istati membri kollom riformi fil-sistemi tal-pensjoni tagħhom biex ikopru l-element tad-dejn. Mbagħad hemm din ir-riforma li għandha element pożittiv li l-istituzzjonijiet Ewropej jinjuraw l-effetti pożittivi li applikaw jiġifieri is-sanzjonijiet. Is-Sinjura Luns. Grazzi, Signora President. Jien naħseb li għanna bżon ta' ħafna ħin biex nkun nistaw naraw l-istampa ċara, kun nistaw niddeċedu Jiena naħseb li dokument huwa tajjeb, hemm ħafna affarijiet inklużi, hemm xi affarijiet niqsin. U naħseb li kulħadd kienet jipprova jifoka fuq eh, bilanċi xirqa u kienet jipprova anka forsi jsib xi dubji. Iżda naħseb li f'nofs ta' kriżi, f'żmien ta' kriżi, jkun diffiċli ħafna li tipprova żżomm eh, skema ta' pensjonijiet huwa diffiċli li tipprova ssib deċiżjonijiet xirqa u naħseb li ħafna nies kienu qegħdin jippruvaw jgħidulna biex ma nagħmlux hekk. Punt importanti ħafna l skim tal-pensjonijiet għandu jkun l-istabilità u l-fat li dawn jkunu ta' min jarbot fuqhom biex bekk kienis jkunhom eh, ħeġġa li ħarsu l-kontributi. Irrid ikun hemm solidarjetà wkoll bejn il-ġenerazzjonijiet. Spiss aħna nippruvaw nikkonċentraw fuq mm, soluzzjonijiet li Umbat ninsew dwar skemi ta' pensjoni volontari. Dan u importanti ħafna u għanna Għandu jkollna bilanċ bejn il-ġenerazzjonijiet u kol bilanċ bejn ġenerazzjonijiet li qegħdin jaħdmu li huma impjegati u dawk li huma pensjonanti. Dile maħra hija biex nippruvaw nsibu soluzzjonijiet xirqa li jgħinu għal iktar koeżjoni fih dan is-soċjetà. U importanti wkoll li nikkonċentraw fuq uh, ċertu riski U spiss nitkellmu dwar iż-żieda ta' nies li waslu għal pensjoni Iżda wkoll nafu li aħna rridu nikkonċentraw ukoll fuq problemi oħrajn, mhux biss kwistjonijiet ta' saħħa, iżda wkoll problemi bħal pereżempju l-fatt li wieħed iżomm xogħlu. Kwistjoni oħra importanti hija l-informazzjoni. Aħna rridu ninformaw lil kulħadd irridu nikreaw ċentru li joffri l-informazzjoni xieqa. Jena naħseb li aħna din il-bot ħafna minn sistema ta' pensjonijiet armonizzata u importanti ħafna li nintroduċu l-monitoraċ u kol il-kooperazzjoni bej l-Istati membri. Grazzi. Markin, pi Monsieur Kastler. Signora Harkin. Grazzi, Signor President. Jinsenżon fil-qossar għaliex kien hemm ħafna kontributi minn ħafna membri tal-Kumitat. Jiena wkoll naħseb li l-Kumitat tal-Impjiegi ser jkollu rwol meċċej f'din il-kwistjoni għaliex dawn mihomx biss kwistjonijiet budgetarju u monetarji iżda kollu ma' kwistjonijiet soċjali. U kif qal il-kollega mill-Kummissjoni, il-pensjonijiet huma pensjonijiet u għandhom isuhom minn dik il-perspettiva. Ir-rapporter qalet li tispera li jikonna Eh, iktar armonizzazzjoni dwar dan, miser ikun faċli din hija kwistjoni diffiċli ħafna komplessa. Ħafna nies kellmu dwar il-mobilità, eċetera, u iva dan huwa minnu hemm ukoll l-isfida, sfida fir-rigward tal-impatt, tal-istabilità, tal- tal-munita u koll. Din hija forsi sfida aktar reċenti u naħseb li aħna rridu nirrikonoxxu dan il-fatt. Iżda wkoll Hemm il-kwistjoni tal-sfida eh, demografika li hija eh, kwistjoni Ewropea għal daqsant eh, hemm ħafna punti li jgħidu li l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti f'dan il-qasam. Ġejna mistoqsija dwar sip innovattiv aħna, rajt il-Green Paper, rajt ta' bżewċ affarijiet ġomaħi. L-ewwel kif nistgħu nirrispondu bħala Parlament u wkoll kif jista' l-pubbliku in ġenerali u ċittadini jirrispondu għal konsultazzjoni. U wkoll waqt li dan huwa dan il-green paper hija waħda tajba ħafna, jiena kont mill-quta waqt li kont qed naqra li ħaddi mhux ser tkun aċċettata minn ċertu NGOs u minn ċertu nies. Nis, per eżempju, li mandomx eh, għarfien espert dwar din il-kwistjoni, sempliċement huma mhux ser nixilhom jirrispondu għal dan, jifmu dan u mhux tkun utli. Għal daqsan dan il-kuntest jiena naqbel mal-kellima kollha hawnhekk dwar um, time frame itwal. Bżon ta' time frame itwal. Hawnhekk mhux qed nitkellem biss dwar l-NGO stanka dwar dwar istess li rrit nipprova nifhem iktar. Żewġ kummenti dwar is-sostabilità. Punt importanti li ma ġewx imsemmija minn kelima oħra u ma daw li jista' jkun naslu fatt fi stadju fejn Eh, għajnu kura formali tu post dik informali. Għaldaqsant, irridu noqogħdu attenti biex nagħtu iktar appoġġ lil dawk li għatu għajnuna informali. Għax dawk li huma voluti f'din kwistjoni irridu jieħdu il-lif pereżempju minn xogħolhom biex jagħtu din l-għajnuna u għal daqstant huma ma jkunux qegħdin eh, iżidu il-pensjoni tagħhom, il-kontributi tal-pensjoni tagħhom u allura iktar tard f'ħajjithom daw ser jkollhom pensjoni iktar baxxa. Daqstant irridu ngħinu wkoll lil dawn il-persuni li jagħtu kura lil persuni oħrajn b'mod informali. Biġifieri bla ħlas. Punt interessanti huwa eh, l-aspett redistributiv din hija xi ħaġa li se tqajjem ħafna dibattitu ċertament u jiena interessata li nisma' iktar dwar dan. Ukoll fil-qosor ħafna. Il-Kummissjoni tkellem dwar tkellmet dwar l-implementazzjoni ta' direttiva tal-insolvenza u bdiet studju nixtieq inkun naf kemm xi riżultati għaliex naħseb li dan huwa qasam għal dan il-kumitat li fih jista' jagħmel ċerti rakkomandazzjonijiet. Is-surori wkoll tkellem dwar eh, żieda fil-letta tal-pensjonijiet. Nixtieq ngħidilkom bit-diffikultajiet kollha fl-Irlanda. Di kienet kwistjoni unika li spitt ġelet lil ħafna nies biex jipprotestaw. Di kienet il-kwistjoni li kellax taqsam mal pensjonijiet li għajmed din il-kwistjoni kollha u għal daqsam mhux biġġa Franza dan ser jsir iżda f'istati membri oħrajn ukoll. Jien ma nafx xini risposta għal dan iżda nixtieq li jiva nixtieq nkun naf però x'taħseb il komissjoni dwar dan kollu. Grazzi Isur Kessler. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte mit meinen Vorrednern anschließen zu sagen. Grazie. Nishti. Ehm, nżid ma dak li qalet il-kelima ta' qabli. Il-kwistjoni tal-pensjonijiet hija importanti ħafna dan il-kumitat u naħseb li għandna naqblu li aħna kumitat responsabbli għal dan u rridu il-rapporter ikun favorija. Issa, punti li fil-kumitat se jkun hemm ħafna dibattitu anke fil-parlament kollu huma daw. kwistjoni li ma nistawx nevitaw fejn huma responsabilitajiet tagħna, fejn jibdew fejn jispiċċaw. Di ser tkun waħda mill eh, punti ewlenin fl-spektrum politiku kollu. Umbagħad kif għal xaħat, aħna għanna nikkunsidraw il-kwistjoni tal-punti mux ċar li għanna fil-politika tas suq tax xogħol. Mux dik xogħol mhux dikjarat u ir-regali fil-pajjiżi kollha din il-problema kull imkien u jista' jkun ma jkollniex konsensus biex nittrattaw din il-kwistjoni malaj. Hemm ukoll eh, kwistjoni tal-eżenzjonijiet taħt sistemi differenti. Pereżempju il-Ġermanja, pajjiżi l-impjegat jgħatu fondi l-sistema ġewwa il-Ġermanja. Allura x'jiġri meta ma jkunx hemm biżejjed kontributi. Din hija xi ħaġa importanti rridu nkunu nafu xjaħsbu l-istati membri. Jien sa ftit ilu kont ħaddiem u kont naħseb, kont ninkwieta jekk fil-futur jekk ma nilħaqx ċertu età u xsir nkun nista' nieħu eh, l-entitlement minn pajjiż għal pajjiż ieħor għal xogħol ieħor u jiena grat ħafna hawnhekk għal lajnula li tat il-Kummissjoni. Dan mhuwiex konsensus ovvju, irridu naħdmu għal din il-kwistjoni għaliex aħna dejjem qegħdin ngħidu rridu ħafna iktar mobilità, iktar moviment u il nis irridu, iż żaza irridu jkunu jafu dan li la darba jispiċċaw l-istudji tagħhom jikollhom xogħol jista' jkun jgħaddu xi sentej pereżempju u jgħaddu mbagħad għal stadju ieħor fl-impjiegi tagħhom. Punt ieħor importanti. Fir-rigward tas-sitwazzjoni preżenti, fl impiegi u n-nies li qegħdin jirċievu l-pensjonijiet bħalissa, jien ma naħsibx li nistgħu nimmaġinaw li jista' jkollna bilanċ fis-sistema tal-pagamenti, għal daqstant naħseb li jrid ikun hemm eh, assigurazzjoni ta' sigurtà soċjali privata jew inkella waħda imħalta waħda privata u eh, pubblika. U dawn jeħtieġu wkoll bilanċ fir rapport Jista' jkun ikun hemm ukoll tliet pilastri kif qal xi ħadd u jien naħseb li l-għażliet li irridu naraw eżattament din kwistjoni fid-dettall ħafna minnaħa tal-istati membri biex bekk inkunu nistgħu ukoll indaħlu dan fir-rapport tagħna. Jiena ta' qudiem lej dibattitu ah, fuq din il-kwistjona. Is-Sinjura Kaster, aħna edin tard, tard bi kwart għal daqstant zon fil-qosor. Nella traduzione ho dato un altro nome. E vorrei dire molto brevemente. Mela, Jiena fil-qosor nishtiqnejt ngħid illi naħseb il d-dibattitu li kellna juri illi dan l-approċċ holistiku żammejnieh Zammejnieh kemm fl-effetti soċjali ekonomiċi kif ukoll fil-tbassir marbut mal-impjiegi u jina naħseb illi dan ir-rapport irridu nappoġġaw. It-tieni suġġeriment. Jina naħseb illi l-Green Paper hija dokument interessanti. Jina naħseb illi ma tantx għandna biżejjed ħin kemm għall konsultazzjoni eh, mal-oħrajn kif ukoll dik bejnietna biex nkunu nistaw namlu l-seduti ta' smih li huma meħtieġa. It-tielet kumment jidirli jina naqsam ħafna mill-affarijiet li ntqalu mill-kollegi, mod partikolari dak li ntqalu mill-kollega Kofferati, jina naħseb illi fl-sfidi li aħna tkellimna dwarhom hemm dik l-isfida wkoll illi nifmu illi s sistema tal-sistema bażi dik li eh, qegħdin naraw li hemm e-, evoluzzjoni iżewċ żewġ sistemi ta' redistribuzzjoni ta' kapitalizzazzjoni joffru eżempju fejn e, hemm ċertu piżijiet, hemm pereżempju il-nuqqas tampjiegi fost iż żaza Sfortunatament e, fost iż-żgħażagħ hemm il-problema ta' aċċessibilità għall pensjoni jiena naħseb illi din irridu nżommuha f'moħħna. Irridu nżommu f'moħħna l-istatistika marbuta mal-ġenerazzjoni, hemm aspetti ieħor irdu nqisu. Rridu nieħdu konsiderazzjoni s-sistema ta' welfare flessibbli illi trid tkun disponibbli fis-suq tax-xogħol flessibbli wkoll u li magħhom irid ikun hemm sistema ta' pensjoni li jieħdu konsiderazzjoni il-pregress. Dwar in-nisa jidirli illi din il-green paper hija xi ftit neutrali meta mqabla mal-ħtiġijiet illi fix-xogħol tagħna huwa meħtieġ li jkun hemm armonizzazzjoni u tqarrib tas-sistemi għaliex jekk naraw differenzi bejn l-istati membri aħna għanna ħafna sistemi ta' pensjoni illi fihom in-nisa huma dawk illi għandhom eh, l-inqas pensjoni u jekk qabel ma kellhomx rikonoxximent aktar xira tal-xogħol ta' kura li għamlu kif tajt il-kollega Harkins wara u probabbli jistgħu jkunu dawk illi aħna ngħidulhom bħala kontributi sikta li ma jilħqux il-minimu ta' pensjoni. U għal daqstan dan ifisser jena bżon aktar armonizzazzjoni. L-iktar dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u l-xogħol. Issa dwar is-suġġett tal-immigrati din lanqas tidher f'dan ir-rapport. Jina tajtek minuta, allura jidispeċi. speċi. même dans ce débat. Euh, la première, euh, je comprends que... Zawċ punti minna ħatijaj. L-għonet nifem li il-kellima ma mażbin dwar deadline tal-Kummissjoni. Il-15 ta' novembru miex data realistika u allura nixtieq li din id-data ta' konsultazzjoni eh, tkun iktar tard għaliex m'għandniex biżejjed ħin, Parlament m'għandux biżejjed ħin u ser jkollna kwistjoni mal-kumitat tal-ikon fuq uh, uh, punt komplikat ħafna. Dwar il-konflitt ta' responsabilità smajt il-kulħat jitkellem dwar dan li għar raġunijiet. Nirdu natu messaċ ċar li ċittadini tagħna wkoll fuq l-ekwivalenza tal-istati membri u l-Kummissjoni huwa importanti li ma jkunix list żewġ affarijiet eh, fl-istess waqt. Iridżu, nżommu f'moħħna r-rapport tas Sinjura Omen Rajten u nitolbu l-kollegi biex jagħmlu lobbying flikom dwar dan. Imbagħad is-Sinjura eh, Harkin dwar il-viżabilità ta' ċertu kwistjonijiet hemm il-kumplessità wkoll ta' bosta frażijiet. Punt 13 dwar strateġiji ta' żliet default dwar il placements Dwar kwistjonijiet li tqajmu rridu nerġgħu lura għal dawn il-kwistjonijiet jiena nixtieq insemmi punt jew tnejn. Aħna qed nitkellmu dwar approċċ Ewropew. Iż meta ikun hemm differenzi fid-demografija bej l-istati membri u dawn jaffetwaw l-istrateġiji rridu nagħmlu implementazzjoni ta' din ir-riforma għaliex hemm ħafna inugwaljanza bej l-istati membri. Għalfejn għanna naħsbu dwar approċ Ewropew dan is-suġġett. U jekk u hekk għalfejn ma niddefinixux id-dħul minimu jew threshold ta' pagament. Hemm diffikultà ta' xogħlijiet u sistemi ta' taxxi għalfejn qed nikkonsidraw allura l-impatt tal-kriżi finanzjarja b'mod partikolari fir-rigward tal-vjabilità tal-finanzi pubbliċi aktar milli il-market variations permezz ta' skemi ta' kapitalizzazzjoni. Jiena naqbel ma xi kelliema dwar it-ħassib tagħhom fuq inugwaljanza bejn is-sessi li ma tantx qed jidhru f'din is-sistema tal-pensjonijiet għanna natu iktar importanza għal din il-kwistjoni. Umbat għal-kem din mhux il-punt ewlieni tal-Green Paper qed naħseb jekk aħna għanniex nikkonsidraw il-mobilizzazzjoni tal- savings jekk aħna qegħdin inħarsu lejn investiment fuq medda twila ta' żmien li meħtieġ mill-Unjoni wkoll kriterja tal-investiment soċjali. Dawn huma kwistjonijiet li aħna ser niddiskutu iktar tard. Ukoll m'għandniex ħafna ħin jekk naddi il-kelma l-mistednin eh, tagħna biex jikkonkludu dan u nsaqsihom x'inhu il punt ewlieni tagħhom. Forsi nitlobhom ukoll biex jerġgħu lura għal iktar dibattitu eh, dibattiti fid-dettall dwar ir-rapport Omen Wrighton. L-ewwel ngħaddu għas-Sur Fisher. fejn nis xinu il-data ta' skadenza l-konsultazzjoni jekk joġbok. Aħna ma nistawx niprovdulkom data eh, eh, l-opinjoni tagħna fid-data ta' skadenza li tajtuna intom ma nistax nati risposta issa għad-domandi ta'kom di miex deċizjoni nista' nieħu jiena. Erba' xhur miex mihomx ftit Ovvjament jena ser nieħu nota u ser nerġa natikom informazzjoni, nejdilkom iktar tard dwar data ta' skadenza. Jiena nista' ngħidilkom li d-dibattitu tagħkom kien interessanti ħafna, għajjimtu ħafna punti importanti, ma nafx jekk U xkollox di kooperativa fil-Green Paper, pero ħaniħu nota ta' dakollu li eh, semmejtu intom il-kwistjoni tal-Black Economy, tal-inċertezza, etc. Il-kwistjoni tal-politika tal-familji u tal-differenza bejn is-sessi. Hemm ċertu kwistjonijiet li huma importanti ħafna u rilevanti għal futur tal- eh, skema tal-pensjonijiet. Jien ukoll se nieħu nota tal-kompetenza u l-bżonn tal-Unjoni Ewropea għandha għal iktar valur miżjud. aħna ser namlu xi ħaġa biex l-Unjoni Ewropea tkun tajnuna l-iżvilupp tal-politika tal-pensjonijiet. Daqshekk għalissa Aħna bħala servizz, eh, aħna dejjem lessi li nagħtu għajnuna nassistu lill parlament Aħna nisperaw li jkollna kooperazzjoni tajba. Tinħares l-qoddim għal dibattitu interessanti wara dak kollu li smajt illum. Intom qajjimtu ħafna kwistjoni import, kwistjonijiet importanti li huma eh, eh, joffru xogħol interessanti. Grazzi ħafna fuq il-konsultazzjoni ta' erba xhur kellna eh, xar ta' vaganzi għal daqstant eh, ovvjament naqas iż-żmien fil-kummissjoni meta jkollna il-laqa tal-kumitat li jmiss aħna ser insaqsu għal eh, estensjoni tal-data ta' skadenza. Grazzi, jiena mhux ser nikkumenta fuq il-xogħol tal-Kummissjoni. Jien nixtieq insemmi xi xogħol fl-OECD u r-rapport fuq il-politika tal-pensjonijiet fil-pajjiżi tal-OECD li huma wkoll membri tal-istati membri u dan se jiġu pubblikati f'Diċembru ser jkollhom feature speċjali fuq dawn il-kwistjonijiet tal tal-pensjonijiet, tibdiliet fl-aspettazzjoni tal-ħajja u wkoll fu dawn il-mezzi li bosta stati membri għamlu riformi ta' sistemi tal-pensjonijiet biex ikollhom link automatiku għal eh, life expectancy l-Germania, Svezja, Portugal, etc. Dan se jisir f'Diċembru, mbagħad eh, sena dieħla fil-bidu sena dieħla se jkollna rapport fuq il-kwistjoni tal-nisa u l-pensjonijiet u kol n-nisa u l-irġil u l-pensjonijiet u ser nitlu fiktar dettal fuq dan kwistjonijiet bejn ta' xini ta' sessi mod partikolari fuq nisa li uh, tilqu mix-xogħol tagħhom għal ċertu perjodu ta' żmien u naraw eżattament kif jistgħu jkollna sistemi ta' pensjonijiet tajbin u modernizzati biżejjed biex nadottaw mal dawn it-tibdiliet u rwoli li dejjem jinbidlu uh, tan nisa u tal irġiel fi soċjetajiet tagħna. Dawn huma punti li uh, ser ngħinukom dwarhom fil-futur. Grazzi ħafna. dan huwa skambju inizjali ta' informazzjoni. Is-Sinjura Omen Reuten naf li tixtieq titkellem fil-qosor ħafna. Senżaw fil-qosor. L-ewwel net. Dak li innotajt huwa li kulħadd li kull dawk li tkellmu hawnhekk għajmu ħafna punti li huma konnessi ħafna mal-perspettiva ta' pajjiżhom stess fuq l-affarijiet u allura naħseb li huwa neċessarju li ikonna iktar ħin għal diskussjonijiet tagħna f'dan il-kumitat. Forsi għad diskussjonijiet eh, li ser jisiru hawnhekk bejnietna biex bekk dan ir-rapport ikun eh, rapport diċenti u mhux sempliċement lista ta' ta' xewqat. Dwar kwistjonijiet ta' bejn is-sessi, dak li rridu niksbu bejnietna huwa li n-nisa għandhom jiġu mejuna fl-Ewropa. Għanna natuhom dak il-valur ukoll. Aħna rajna il-kwistjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Wara divorzju, per eżempju, n-nisa għandu jkollhom id-dritt li jieħdu dik il-parti tal-pensjoni li kieku kienu għal dak il-perjodu ta' żmien fejn huma kienu miż-żewġin. Ukoll persuni li jaħdmu part-time għandhom ikollhom situazzjonijiet aħjar. F'pajjiżi hemm ċertu drittijiet li ġew eh, stabiliti. Kien hemm xi titjib iva. Però hemm xi punti oħrajn li rridu nittrattaw aħjar mela jiġu trattati aħjar mill-autoritajiet nazzjonali. Aħna ma nistawx insemmu din il-Green paper fuq il-pensjonijiet u mbagħad inkopru ħafna kwistjonijiet li huma ta' responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali. Ejja jkollna kapitlu li jgħidu li hemm ċertu aspetti li għandhom għandna nittrattaw Eja naraw s situazzjoni fl-Europa, naraw xandu jisir u fejn u l-valur mizju tal-Unjoni Ewropea u l ġurisdizzjoni tal-pajjiż individwali. Grazzi tassew. Jina naħseb illi fil-laqa li jmiss aħna sar inkunu nafu pala komitat meċċeju u le se nkunu deċidejna dan kollu mal-Kumitat Ekon. Grazzi ta' sewna filli din is-sistema ta' mistoqsijiet u tweġibiet sa tkun xi waħda frustranti, imma dan ifisser illi tkunu tafu xe tidejja il-membri tal-Kumitat u xinkunu tal-limna minn dan. Ejna daw il-punt li jmissi t-tip tal-governanza ekonomika u tal-qafas ta' stabilità tal-Unjoni b'mod partikolari fiż-żona tal-Euro. Nishtin ringrazzja l-interpreti għal 10 minuti zejda issa rapporter Sur David Kaza li fassal opinjoni għal kumitat Empl u l-kumitat kon Diego Feo. Ekki uzbuk, Sur Kaza. Iva, Senjura President, zon fil-qosor. Kif il-kol tafu? Il-rapport mal-ekon huwa dwar il-venanza ekonomika fih dan l-Unjoni Ewropea. Dan il-rapport ressaq tmin rakkomandazzjonijiet l-opinjoni illi ġiet infasla għandalan illi saħħaħ dawn il rakkomandazzjonijiet billi tinkludi il-perspettiva tal-Kumitat tal-Impjegi għal tqajt ma' bosta kollegi f'dan il-Kumitat dan inkludi shadow rapporters u aħna kellna ħafna idejat. Madana kollu sfortunatament aħna kellna nżommu fil-qosor fuq kull punt minħabba il-limitu ta' 1500 karatru. Aħna però ser nitkellmu aktar fuq eh, dawn il-kwistjoni permess ta' emendi. Aħna proponejna dan li ġej. L-ewwel net it-twaqif ta' qafas ta' sorveljenza li huwa mammul minn żewġ pilastri. L-ewwel wieħed tal-politika ekonomika u l-ieħor għall-politika dwar l-impjiegi. Dan ser jippermetti biex il-politika ta' l-impjiegi eh, tiġi indirizzata fuq livell tal-Unjoni. Aħna wkoll nixtiequ naraw ir-rwol tal-Kumitat tal-Impjiegi msaħħaħ biex ikun jista' jindirizza il-kwistjonijiet transkofinali marbuta mal-impjiegi. Irdu naraw li l-Parlament ikun involut kemm jista' jkun fiċ-ċiklu ta' sorveljanza tal-politika ekonomika u tal-impjiegi. Il-rapport ta' l-ekon jagħmel riferiment għal sanzjonijiet jekk wieħed ma jkunx ta' mal-pat ta' stabilita' u ta' tkabbir dan ifisser tneħħija għall aċċess għal fondi strutturali. Jiena naħseb li din tkun ħaġa kontraproduttiva u aħna ma nemnux li l-fondi strutturali flimkien ma l-impjiegi rridu jiġu inklużi f'dawn is-sanzjonijiet Jiena naħseb li sistema ta' sanzjonar trid tagħmel differenza bejn il-fondi illi huma matribuiti għal budget nazzjonali u dawk li huma mirati għal ħaddiema individwali u ċittadini individwali. U għalhekk jiena nemmen illi din l-idea irridu nindirizzawa. Biex nikkonkludi jiena nsabħer għal l-dibattitu kostruttiv dwar din l-opinjoni u nixtieq li ninkludu kemm jista' jkun idejat biex aħna insaħħu ir-rapport tal-Kumitat Ekon permezz ta' emendi għal rapport stess. Grazzi ta' sew. Is-sur ċerkas u mbagħad is-sur kofferati. Grazzi ta' sew, Sinjora President. Is-shadow rapporter soċjalista hija is sinjora Rapti. u raġunijiet nazjonali qed nsaf fil-Greċja, iżda tatni xi ħaġa biex jiena naqra. L-ewwel net li qalet is-Sinjura Rabti hija li dispeċjali mhix hawnhekk, mhix preżenti hawnhekk, ridet illi tgħid mod diretti li sur kaza illi din hija bażi tajba ħafna diskussjoni hija sodisfatta ħafna b'dak illi għamel is-sur kaza. Aħna forsi ser infaslu xi ftit tal-emendi biex nisqu dwar l-importanza ta' dawn il-punti li ġejjin koordinazzjoni aħjar bejn il-pjani ta' konverġenza nazzjonali u strategija Ewropa 2020 irridu nimlew il-vojt fil-patta ta' tkabbiru stabilita billi ninkludu il-miri tal-impjegi u kif qal is-sur kaza aħna dan irridu ntennu irridu nitkellmu dwar l-importanza tal-Kunsil EBSCO meta mqabbel ma' l-Ekofin u l-ħtieġa għal koordinazzjoni. Irridu naraw jekk dan huwiex l-aħjar mument biex nużaw klawżola soċjali ta' Trattat ta' Lisbona u referenza għall-imsieba soċjali li stgħu huwa parti integrali mill-garanzija illi l-impjiegi ser ikunu fil-qalba tal-politika Ewropea. Jina nifhem illi hemm limitu ta' 2500 kelma ma' forsi nistgħu niklu dan il-punt. Is-sur kofferati u mbagħad is-Sinjura Gruni. Fil-qosor. Dawn il-proposti li ġew prezentati huma proposti tajbin ħafna, il-bażija tajba. Diġa għandu l-elementi ewlenin li dun indirizzawhom u niżviluppawhom, u mbagħad ovvjament bħal dejjem hemm problema tad daqs ta' kemm tkun hemm kliem fil-dokument. Naħseb li l-punt seba' u l-punt numru 8 huma punt importanti immens. Għaliex dawn huma elementi ta' tiġdid ta' ċertu importanza. Jiena naħseb illi huwa meħtieġ u stanza nagħmluh fid-diskussjoni li qed ikollna hawnhekk permezz tal emendi li nagħtu ċertu konsistenza lil dawn iż-żewġ aspetti. Dan għaliex il-tibdil tal-patt ta' stabilità u l-ewwel qabel kollox il-patt ta' stabilità bħala element illi qiegħed jixpruna l-investiment u jagħti kontribut biex tiġi miġilda l-kriżi, dan huwa importanti mhux bħala soluzzjoni transitorja ma bħala soluzzjoni stabbli għal ġejjieni. Is-suġġett liħor li tkellimna tant dwaru fid-diskussjonijiet li kellna ta' redistribuzzjoni ta' dħul, ġifieri tal kwalità tal-salarji marbuta mal-prestazzjoni u mal linijiet fuq medda twila u medja ta' żmien. Għaliex jekk ma neħux dak li kien Dik li kienet waħda mill-problemi ewlenin tal-Ewropa illi 20 sen ilu waslet biex Jean Delors jikkonsidra il-white paper biex jixpruna l-intraprizi biex għodu attenti għal-investiment fuq medda medja u twila ta' żmien minħabba dan kena l-krizi finanzjarja meta l-intraprizi konċentraw fuq il dħul fil-qosor huma nsew part importanti mill-missjoni tagħhom. U anke din l isqarija ta' prinċipju mbagħad irridu naraw kif nistgħu nikdbuha. Jiena naħseb illi dan huwa wieħed mill-elementi ta' ta' novità għal-ġejjeni, għal-gvernanza tal-ġejjeni. Signora sinjora Gruni, mbagħad is-Sinjora Harkin. Sinjora Gruni, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sinjora President ma tantx għandi ħin disponibbli nixtieq nifraħ li David Kaza għal bosta opinjoni tiegħu jiena naħseb illi opinjoni ta' sens nixtieq nifoka fuq pun numru seba'. Li nieħdu dan l-approċċ tal-fond strutturali tkun idea ħażina għaliex hekk dan nagħmluh dan ifisser il-persuni ma jkunux jistgħu jiksbu t-taħriġ u aħna ta' bilħaq dan neħtiġuh ma rridux nissanzjonaw il-fond. hemm il-kwistjoni tal-frodi tat-taxxa imma m'hemm l-ebda riferiment għal frodi soċjali. Il-frodi soċjali hija kwistjoni importanti immens għaliex meta jkun hemm il-frod ifisser li aħna ma jkunniex biżejjed mezzi biex ngħinu l dawk illi ta' għandhom bżonn lajnuna tagħna. Dan jisa fil-rapport tal-Kumitat Ekon. Forsi nistgħu nemendaw din il-biċċa, mbagħad punt numru tlieta. Inti tirreferi għal pensjonijiet u sistemi ta' saħħa, forsi tista' titkellem dwar sistemi ta' protezzjoni soċjali in ġeneral, forsi tista' sid din il-biċċa. Tajjeb, jina naħseb illi ser ikollok opportunità permess tal-emendi tiegħek biex tindirizza dawn il-punti. Il-ħames punti tiegħi. Oh, skużawni, s-Sinjura Harkin, sejtek. Kif tista' tinsini? Le qatt ma ħaninsik, tgħid il-President. Ser nżomm fil-qosor. Ir-rispons tagħna l-kriżi ekonomika kien ibbażat fuq riformi sanzjonijiet. Jiena sodisfatta bil-fatt li rapporter jitkellem li meta l-istati membri jkunu qegħdu jagħmlu riformi strutturali u jridu jieħdu konsiderazzjoni kwistjonijiet bħal pensjoni, riformi tal-kura tas-saħħa u sistemi ta' protezzjoni soċjali. Naħseb li għandek bilanċ tajjeb ħafna f'din l-opinjoni. L-unika kumment li għandi bħalissa huwa li naqbel ħafna mal-opinjoni tiegħek dwar is-sistema ta' sanzjonijiet. Jiena min iżgura li din sistema ta' sanzjonijiet waħda xirqa għaliex fl-aħħar analiżi ser ikunu ċittadini li ser jiġu sanzjonati, pereżempju il-Fond ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni, inti ser tkun qed tissanzjona il dawk li jitilfu il posta ta' xogħol tagħhom f'ċertu pajjiż u mhux il dawk li jitilfu f'pajjiż ieħor. Ma naħsibx li dan huwa l-mod kif rinnavanzaw hemm bilanċ tajjeb fl-opinjoni tiegħek u jiena napoġġa grazzi. Tajjeb wis. Mela allura ngħaddi għall-punt li għal punt li naxtaqt nagħmel. Dwar il-sistema tal-sanzjonijiet, kif qalu ħafna kollegi dwar dan jina naħseb li hawnhekk irdu naraw eh, la bozzar, għalix jina jidilli il eh, sanzjonijiet illi eh, ma nsemmux u ma dawk li jaffetwaw il-fondi soċjali Ewropej. Jina naħseb illi l-idea li niprojbixxu pajjiż milli jivvota għal ċertu periodu din tmur kontra l-valuri tal-Unjoni Ewropea li hija bbażata fuq demokrazija. Naħseb li hemm problema tal-kamp ta' applikazzjoni hawnhekk dwar sanzjonijiet. Iżda, jina nifhem dak li inti qed tipprova tgħid ir-riskju li huwa involut, iżda hemm problema jekk inti tfassal b'dan il-mod hemm ċertu sanzjonijiet li forsi jistgħu jinfetħu. Dan huwa rapport dwar l-odda ta' gvernanza. Fl-opinjoni tal-Kumitat tal-Impjegi irdu naraw il-konnessjonijiet ir-rabtiet li hemm bej EBSCO u ECOFIN. Irdu ngħidu li huwa minnu illi dawn iż-żewġ kunsilli jiltaqgħu flimkien xi drabi. Jiena naħseb irridu ngħidu illi r riskju tal konsolidazzjoni tal-budget qed isir għad detriment tal-finanzjar ta' servizzi pubbliċi u sigurtà soċjali. Pereżempju fil-Greċja din naraw li rajna li l-ewwel miżuri li ttieħdu kienu marbuta ma' tnaqqis ta' 15% tas-salarji tal-ħaddiema li jaħdmu mal-gvern. Għal daqstent irrid ikollna bilanċ soċjali f'dan il kundizzjonijiet din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu, rridu niddiskutuha u rridu nirranġawha. Dwar l-istrateġija ta' investiment fuq medda twila ta' żmien illi nistgħu napplikaw meta naraw il-governanza fl-isfond tal-2020 irridu niżguraw li nkunu konsistenti f'dak li ngħidu f'dak li nagħmlu. Minix nitkellem biz dwar artiklu 9 tal ta' Lisbona li jkollna evalwazzjoni ta' impatt, imma meta jkollna investimenti l-iktar fuq medda twila ta' żmien, irdu niżguraw illi huma jkollhom il-valur miżjud tagħhom biex jiġġeneraw postijiet tax-xogħol. Issa dwar dak li kienet jgħid is-sur kofferati u dwar dak li kienet jaħseb Jacques Delors met huwa fassal l-Unjoni Monetarja Ekonomika huwa wkorrit illi jiġu stabilitu ċertu kriterji, mhux biss dejn pubbliku imma wkoll għanijiet marbuta mal-postijiet tax-xogħol u jien naħseb illi wasal iż-żmien li dan nagħmluh issa. Illi nitkellmu dwar ir-rati tal-impjiegi tal fost iż-żgħażagħ ir-rati ta' qatt. U dan nagħmluh f'termini ta' elementi speċifiċi biex nagħmlu l-verifiki tagħna dwar din il-vernanza, jekk ix tajba jew le. Dwar il-kompetittività fl-istati membri, tista' ddajja fissu, iwa l-kumitat tan għandu xaġa xiejt. Ovvjament din hija kwistjoni marbuta mal-kumitat ekon, imma jekk hemm wis differenzi fil-kompetittività tal-ekonomiji u bejn l-ekonomiji, mela allura l-modelli soċjali sejrin jispiċċaw f'bosta problemi. U din hija xi ħaġa li nistgħu nżiduha mal-opinjoni tiegħek kien nifhem li inti kellek ċertu restrizzjonijiet f'dan l-eżerċizzju jekk m'hemm ħadd li jixtieq jitkellem jista' ngħaddi l-mikrofonu r-rapporter u mbagħad aħna nkunu żamejna mal-ħin, hekk jogħġbok. Iva m'għandix xejn xi nżid, Sinjora President, jiena naħseb illi jiena hawnhekk smajt sew lill-kollegi ser nieħu suġġerimenti tagħhom u ser indaħħalhom fl-emendi tiegħi wkoll. Jekk minister żball, jina diġa għandi seba emendi u l-iskadenza jgħada f'nofsinar jek minister jizbala tfadlinna ħin anka jek limitat biex ndaħlu dawn l-idejat kolla fil-ħin saħda meta ħna niprezentaw l-emendi taħna, grazzi. Grazzi tassew, rapporter. Grazzi lilkom għal kontribuzzjoniet taħkom għal dan permetta biex aħna spiċċajna eżat fil-ħin u jina ċerta illi serkolkom emendi tajbin immen salada. Il-lejla tajba.